Right, um, good afternoon, everybody. If you could take your... Signori, jekkarabkom hudu postkom biex nibdaw il-laqa tagħna. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa fil-fatt l-adozzjoni tal-aġenda. L-aġenda ġiet adottata. U tieni punt fuq l-aġenda tagħna huwa l-avviżi tal-President u fil-fatt mem lebda avviżi minnaħa tal-President u għal-daqstant nistgħu ngħaddu għat-tielet punt fuq l-aġenda li huwa il rekwiżiti kapitali għal kodba tal-kummerċi u għarri intutilazzjoni u reviżjoni supervizorja ta' politika dwar remunerazzjoni. Hawnhekk ser niddiskutu l-emendi għal daqstan senaddi l-kelma direttament l-Sinjura McCarthy Rapporter. Grazzi ħafna, President. L-għonet nishtiq nir-ingrazzi l-kollegi li ah, prezentaw emendi ħafna minnom tejbu il test u jina ser mm, niltaqa mod individwali ma dawk li prezentaw emendi kif ukoll li shadow meet eh, li shadow reporters għaw problema b'interpretazzjoni. Il-President istaqsija kullħat u xet jisma' l ġermanis Tajab, mela dak li xtaqt namel l-lum u dwar proposta, kien proposta li nipposponu eh, l-iskambju ta' informazzjoni, jina xtaqt li namlu iktar progress biex inkunu nistaw insibu xtib ta' kompromess dwar l-emendi u naħseb iva nistaw nilqu kompromess għaliex kif diġaħet l-emendi huma ta' għajnuna kbira bosta oqsma u jikkumplimenta ħafna mill-emendi tiegħi stess u jiena wkoll xtaqt nagħti aġġornament l kollegi dwar id-diskussjonijiet li kellna fil-Kumitat ta' Basel fil-Ġappun Għaliex dan jagħti perspettiva differenti għax xogħol tagħna L-ewwel qed nixtieq ngħid kollegi li l-emendi eh, li rajt sissa nistgħu naqsmuhom f'erba' kategoriji. L-ewwel kategorija ta' emendi tirrifletti ħafna lobbying b'saħħtu ħafna mill-industrija tal-banek biex kun hemm introduzzjoni iktar tard tar-regoli meħtieġa u biex neżentaw l nafusna minn dawn ir-regoli. It-tieni kategorija tirreferi għal remunerazzjoni eh, fir-rapport U naħseb xaġa pozittiva ħafna dwar dawn l-emendija li dawn jirrikonoxxu kollha l-fatt li hemm bżonn eh, li nindirizzaw ir-riskju li hemm fir-rigward tal-prassi tar-remunazzjoni li għandna bħalissa fl-Ewropa u wkoll globalment u jiena nilqa' fil-fatt eh, il fat li daw kolla li prezentaw l-emendi jaqsmu l-istess tassi pali u allura dawn jikkomplementaw l-approċ tijaj li għet jiprofa jimplementa il- il-prinċipji tal-G20 tal-Financial Stability Board u koll irridu nassiguraw li naqsu il-riskju tal-risk elements u um, wara xi konsultazzjoni ma' l-stakeholders mod predominanti ma' shareholders u l-investituri dawn huma fil-fatt tipprivaw jassiguraw li risk officers jiġu taħt rivju diretta tal-Kumitat ta' Remunerazzjoni fir rigward tal-kulinkwa konflitt ta' interess. U wkoll jiena qed nipproponi shareholder vote dwar l-split ta' surplus revenue dwar ir-retention tal-kapital e, u remunerazzjoni. Naħseb li dan huwa qasem ferm importanti għalina li għandna nqisu biex ikun hemm bilanċ tajjeb ħafna bejn il-retaining capital u il-profitti Pero nixtieq nanalizza xi ftit mill-emendi ta' kompromess dwar renumerazzjoni. Għam xie emendi minnħat tal-kollegi tiegħi wkoll naħseb li emendi tajbin ħafna u jibtejbu il test Tilet qasam dwar li fiħem l-emendi huma dwar il-miżuri supervizorji dwar eh, resecuritizations komplessi u hawnhekk għal darba naħseb li huwa possibbli li nsiq nilħu kompromess sa bażi tal-emendi li ġew preżentati hawnhekk mod partikolari wħud minn dawn l-emendi jitolbu li jkun hemm iktar xogħol minn naħa tal-Kummissjoni dwar l-analiżi u wkoll riviżjoni tal-suq tar-risekuritizzazzjoni u wkoll nsaqsu għal darba jekk ma nix bżonna eh, nix bżonn due diligence avvanzata f'dan il-qasam għaliex eh, qed jintqali forsi mhux biżjed kapaċità biex dan isir u allura huwa importanti li naraw li jkun hemm reviżjoni ta' dan kollu biex nkun nistan naraw x'inhu meħtieġ eh, fir-rigward ta' eh, oversight supervisorju. Unbat għanna r-raba element li għadu għaj democratic oversight, għal darbohra element li huwa ferm tajnuna għawnek, hemm xi emendi tekniċi li jina l-istan indiskutju għab mod individuali mal-membri u naħseb li dawn jistaw jiġu inkorporati b'mod tajab ħafna. Nishtiq l għanet nifoka fuq il-punta u l ta' rapporti għu dan huwa eh, eh, dinja il-timetable, il-membri għandhom ikunu jafu li kienem laqa tal-Komitat ta' Basel fil-Ġappun fil-10 ta' April u f'din il-laqa kienem xi ġurisdizzjonijiet li konfermaw li għandhom eh, tħassib dwar il-data ta' introduzzjoni u talbu li kunem phasing in ta' CID3 u rekwiziti ta' CID3 jiena namela ċara ħafna lill kollegi li fl-ewwel eh, fil-bidu jiena ser nikkonsidra eh, dan kolla bazi ta' evidenza indipendenti li se jkun hemm impatt jien minn xed ngħid li dawn ħajsir sempliċement għax jiddu eh, iktar daw minn minn lebda tip ta' evidenza, però nixtieq ngħidilkom li rridu nieħdu konsiderazzjoni li Basel innifsu qed imur qed jitbijat minn Basel stess. Għal daqstant jista' jkun hemm argument favur mux għal delay iżda għal phasing in potenzjali għal ċertu rekwiziti. Naħseb li xaġa li tamel sens għalina li ninkorporaw fil-timetable tagħna. Aħna wkoll għandna studju ta' impatt eh, f'Mejju, f'nofs Mejju, se kien proposti oħrajn f'Ġunju, jiena ma naħsibx li dan għandu eh, iżom ix-xogħol li qed nagħmlu fuq ir-rapport, però naħseb li rridu in-prezentaw l-emendi ta' kompromess un-bat nofru votazzjoni. Ovvjament ser nieħdu eh, appariri minn antiċċa u sunnantiċċer u naraw meta dan l-aħjar jista' jsir jena xtaqt enfasizza kollegi li rridu nifqaw niprogressaw f'dan il-qasam id-direttiv biex bekk id-direttiva tiġi pubblikata qabel eh, l-aħħar tas-sena għandna bżonn proposti ta' remunerazzjoni ġodda eh, fl-ewwel ta' jannar ta' l-2011 u nispera li xi daw jappoġġaw ir-rapporter biex ikonna dawn il-proposti ta' remunerazzjoni kif suppost malajr kemm jista' jkun. Ukoll jiena xtaqt nikkummenta dwar din il-kwistjoni dwar ir-risikurizzazzjoni jiena naħseb li bħala leġislaturi aħna m'għandniex napoġġaw eh, proposta wiesa ħafna u limitata għaliex naħseb li din it-tip ta' miżura tista' twassal eh, għal toxic assets fuq il-balance sheet tagħna mingħajr biżejjed kapital biex ikopru eh, telf potenzjali. U għal daqstant naħseb li Emmek dawk li għedin iħalsu t-taxxa ser ikunu esposti għal iktar bailouts u aħna rridu nevitaw dan pala leġislaturi. Jiena naħseb li maħniex situazzjoni għalissa fejn aħna għedin eh, il-bot minn riskju ta' krizi finanzjarja oħra. il fat li il-banek qed jitolbu li kunem dawmin għaliex huma qed ibatu biex jilħu l-capital requirement ifisser li huma undercapitalized. Għal daqstant huma għandhom jiġu immotivati u perswaduti biex jilħu il-capital requirements. Jienu koll nixtieq infakka l-membri li uħud mill-banek li qed jagħmlu lobbying għal iktar dawmin huma dawk l-istess banek li ħalsu bonuses eċċessivi u allura hemm responsabilità li dawn il-flejes jiġu dedikati biex jimbena iktar kapital iktar milli inħalsu u nagħmlu bailouts. Kif ġara fl-aħħar tal-2009 fil-bidu tal-2010. Għal-daqsad niproponi kollegi li għanna li ser nanalizza il-review ta' diskussjonijiet ta' Basel u ser niprofa nsib mod pragmatiku kostruttiv biex nkunu nistgħu nixqu l-qudiem biex nilħu il crt requirements u fl-istess ħin aħna ma rridux li dan il-kumitat eh, joħloq riski għal persuni li ħalsu taxxa, għanna mm, nfaslu data oħra biex bekk nintaqgħu ma' shadow reporters dan din il laqgħa ma kienx possibbli li jsir ġewwa Strasburgu għaliex xi ma stajtx nasal ġewwa Strasburgu. Però mbagħad għamilna review bid-deċiżjoni dwar deċiżjoni l-ġdida tal-Kumitat ta' Basel Kifet però ma rridx noħla iktar dawmina rapport tiegħi u allura nistgħu nanalizzaw dawk ir-reviews fl-istess ħin inkunu nistgħu nżommu l-momentum biex inkunu nistgħu nifinalizzaw dan kollu għall ewel ta' Jannar tal 2011 tal-2011. nitlop nitlob il-kollegi biex jatuni l-opinjoni tagħhom dwar din il-kwistjoni u kifet kien hemm 227 emenda eh, li ġew prezentati u naħseb li dan se jkunu utli ħafna biex nkunu nistgħu ntejbu t-test. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Karas tixtieq titkellem? L-ewwel nett nixtieq ngħid, Sir President, li x-xedaw rapporter u rapporter kellhom konverzazzjoni pożittiva ħafna dwar eh, l-emendi. Aħna għadna ma nixilliex eh, niksbu kompromess eh, għatfadal ħafna xogħol xisir dan il-qasam u tin ħaġa nista' ngħid hija li jiena naqbel mar-rapporter li aħna nix nikkonsidraw il-fat li l-Ewropa sar tkun weħeda f'din il-sitwazzjoni ferm diffiċli li ninsabu fija bħalissa naqsan turidu naħmu fuq timetable Però li posponu il-vot tal-ġimgħa d-dieħla hija xi li rridu noqogħdu attenti dwarha mingħajr ma nkunu nafu x'inhi it-timetable. Rridu noqogħdu attenti ħafna l-ismes mod bħalma għadna attenti għad bażel għaliex ma tagħmilx sens li nispiċaw f'sitwazzjoni fejn aħna ma nagħmlux l-istess implementazzjonijiet bħall-Istati Uniti. aħna nissima smajna mnat l-Istati Uniti li ser tieħu sa nofs l-2011 jew it-tmim tal-2011 qabel ma jkun hemm implementazzjoni. Għaldaqstant iridu ehm, diskussjonijiet konġunti magħhom dwar il-timetable għall-implementazzjoni. Jien ukoll naqbel li għandu jkollna messaġġ komuni ċar Ewropew li jgħid li l-Unjoni Ewropea qed timplementa il-konklużjonijiet tal-G20 u li aħna manna permettu li kurem lebda dubju dwar il-fatt li aħna favur ta' implementazzjoni maġla. id-dettalji tal-kontenut għandhom jiġu trattati b'mod separat kif qalet ir-rapporter. Naħseb votazzjoni f'Ġunju flikon itkun idea tajba. Naħseb li ħaġa importanti hija li l-Kummissjoni għanda tajdilna l-opinjoni taħħa dwar il-CRD malar kem jista' jkun hemm xi punti relatati ma' CAD li aħna konna għaddejna lil kummissjoni bħala rimit u dan jinkludi lista internazzjonali u sissa qatt ma kellna però l-ebda reazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni. U dan huwa b'mod partikolari għal preskrizzjoni Fl-aħħar perjodu ta' CAD 2 aħna għedna li l-Kommissjoni kiella tanalizza zieda possibbli tal-percentaġġ u tal-effetti dwar fuq is-suq. U aħna għadna ma smajna xejn dwar dan. Aħna ma mandux ikonna lebda stenzjoni mhux neċessarja u klawzula ta' revizjoni għandha tassigura li ma jkonna lebda zvantaġġ kompetittiv. L-involviment ta' supervizjoni Ewropea tal-banek eh, u l-proċess tal-implementazzjoni għaxa ħaġa tajba ħafna u sekuritizzazzjoni komplessa għada miftuħa u għallura mem lebda dawmin, pero għandu jkunem posponiment tal-voti. kjarifika għal remunerazzjoni u minnaħa tal-Kummissjoni fuq il-sustanza u it-tielet punt il-Kummissjoni għandha tirrispondi għal punti dwar is CRD2 malar kemm jista' jkun biex ikun jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet. Grazzi. Grazzi. Għaw iħor xie xadow rapporter li xtiq jitkellem? Grazzi. Grazzi Arlin ta' xol tijak dwar dan il-rapport. Jina nistenna li konna la' oħra ktar il-qoddim. Jina naħseb li din leġislazzjoni ferm importanti għaliex hija azzjoni speċifika li aħna qed nistennew min-naħa tal-banek biex ikunu jistaw isolvu xiftit mit-taħwit l-inħol u dwar il-balance book, securitizations u il-politika ta' remunerazzjoni f'ħafna banek. Fismieħ fil-passat et li dan kollu għandu jisiru għanna nassiguraw u kolli l-impatt kumulattiv tal-incremental capital li aħna qed nitolbu mhux biss dwar is-CRD3 iżda wkoll dwar is-CRD4 ma jxekkilx il-kapitali huwa disponibbli bħalissa biex jgħin l-ekonomija reali. Allura l-argument kollu huwa dwar meta għandna nibdew nimplementaw u ser ikun l-impatt u kif ser nissiguraw li dan mhuwiex biss uh, Ewropew jien għal daqstant kontenta li rapporter qed suġġerixxi li għanna narawx xġara waqt l laqa ta' Basel, jiena dejjem sib li din hija xaġa pożittiva li l-Istati Uniti qalu li jistgħu jibdew jimplementaw sam minn nofs e, sam is-sena d-dieħla, nofs is-sena d-dieħla, però hemm xi istituzzjonijiet qalu li dan għandu jiġi jibda jiġi implementat fl-ewwel ftit-xhur ta' l-2011 minna naħa l-oħra nista' nifhem li kien hemm xi oħrajn li qed jitolbu jagħmlu lobbying għal eh, estensjoni. Anke kien hemm min issuġġerixxa l-2014. Jiena personalment inħoss li din mhijiex xi ħaġa li tista' ssir għaliex dan ikun ħames snin wara il-credit crunch u ma nkunx għadna bdejna nikklerjaw eh, il- il-problemi li nħolqu minħabba il sekuritazzjoni Jiena ma nistax nifhem eżattament għalfejn għandna għod nistennew sa nofs Mejju sakemm nibdew naħdmu fuq dan u nixtieq nkunu nkun naf kif aħna se nibdew niksbu informazzjoni għal dik eh, ikonna iktar eh, Aċċess għal din nazzjoni, nasab li jrid ikun hemm iktar pubblikazzjoni ta' data u xi figuri jkun hemm iktar trasparenza Eh, f'dawn il-figuri li qegħdin analizzaw. Għaliex miħux biżejjed li l-banek jgħidu li aħna ma nistgħux nagħmlu hekk u hekk mingħajr ma nkunu nistaw analizzaw l-impatt x'inhu. Minna ta' frigwajt tal-assi u li ma' assi Nishtin kunna naf eżattament fejn i il-problema u għalfejn rrit ikun hemm ċertu dewmien dwar ċertu punti. Għal daqstant xi emendi li jena prezentajt li ma xi ftit tekniċi u madwar synthetically structured securitizations li dawn huma pre-crisis assets li wkoll għandhom x'jaqsmu mal-maximum l-ospex fil rigward tal-derivattivi tal-kreditu Jina l-ura nissuġerix l li l-lingwaċ fil-korrelazzjoni għandu jiġi wkoll inkorporat. Jina ma nixtieqx li ikunem dawmin sħiħa l-implementazzjoni ta' dan kollu jew inkella għal historic assets. Jina naħseb li tajna bizzejet ħin l-istituzzjonijiet mod partikolari fir rigward tal-2014. Jiena naħseb li ċertament il-lingwaġġ fuq ir-remunerazzjoni jekk ikonna xi ftit ta' kompromess dan jista' jibda jiġi implementat sa laħaj ta' din is-sena u dan ser ikun utli ħafna. Jiena nista' nifhem li l-banek tal-Istati Uniti jagħtu l-bonuses tagħhom qabel il-miliet u dawk Ewropej wara il-miliet u allura jekk forsi ndaħlu xi biċċa ta' leġiżlazzjoni x'imkien fin-nofs forsi mbagħad kulħadd ikun qed jipprova jagħmel eh, jaġġel il-pagamenti biex ikun jista' joħroġ minn din is-sitwazzjoni, però din hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutuha iktar tard fid-dibattitu biex nikonkludi naħseb li huwa importanti ħafna il-banek għandhom jibdew jieħdu azzjoni hawnhekk għandna bżonn ta' trasparenza wara dawn il-figuri u naħseb li mhuwiex aċċettabbli li ċertu banek u ċertu ġurisdizzjonijiet jgħidu li nibqgħu nipposponu dan jew inkella ma rridux dan għaliex ma rridux nagħmlu diskoloġer tal assitana Grazzi. Mr. Kemper. Onorevole Kemper. Jena marriċ noqgħod nidħol fid-dettall fuq l-emendi għaliex aħna diġà kellna diskussjoni u se jkollna oħra, imma fuq l-iskadenzi naħseb li hemm tliet affarijiet li rridu nqisu l-kooperazzjoni internazzjonali, il fat li rridu jkollna regoli korrenti ma' dak tal-Istati Uniti kemm jista' jkun korrenti, il-messaġġ li aħna qed nibatu liċ-ċittadini Ewropej irrid ikun wieħed illi aħna ma nistgħux nistennew aħna ma nistax noqogħdu lura meta eh, il-ġurnali ħin kollu jitkellmu dwar qed jgħidu illi m'hemmx interpretazzjoni hemm problema bil l-interpretazzjoni bl-Ingliż jekk joġobkom forsi t-tekniċi jistgħu jagħmlu xi ħaġa. I guess somebody's got to say something to see what happens to the translation. Naħseb billi xi ħadd irid xi ħaġa biex niċċekkjaw li issa l-interpretazzjoni qiegħda taħdem. Mela, se nerġa' nibda mill-bidu jgħid il-kellim. Mela, kont qed ngħid illi dwar il-kalendarju hemm tliet affarijiet li rridu nqisu l-ewwel messaġġ illi hemm ix-xerqa ta' kooperazzjoni internazzjonali mal-Istati Uniti ma' messaġġ ieħor, it-tieni messaġġ illi aħna ma nistawx nuru li ċittadini li aħna qegħdin nittardjaw biex napplikaw ir-regoli ġodda b'mod partikolari fuq remunerazzjoni, b'mod partikolari f'mument fejn il-gazzetti Ewropej huma mimlijin b'formazzjoni eh, li juru illi il-prassi li kienet tintuża qabel edha terġa tintuża hemm ir-responsabilità tal-Parlament Ewropew biex juri illi leġislatur Ewropew huwa attiv u mhux se joqgħod lura eh, f'din is-sitwazzjoni. Imbagħad hemm it-tielet element jekk aħna għandna dawn ir-regoli issa huwa proprju biex nevitaw mhux għal kwistjonijiet jew raġunijiet morali jew politiċi, imma biex naraw illi um, ma jkunx hemm sitwazzjoni li terġa' twassalna fi kriżi eh, kif seħ ftit ta' żmien ilu. Iva veru, hemm bżonn li jkun hemm żmien biex wieħed jaddatta ruħ għal dawn ir-regoli ġodda, imma iktar ma noqogħdu nistennew biex indaħlu fis seħħ dawn ir-regoli. X'se jiġru eh, tul dan il-perjodu ta' tranzizzjoni, se noqogħdu dejjem intawlu il-perjodu u dana mhuwiex aċċettabbli illi ma nkunux wara xi 50 jew 60 sena wara l-kriżi nibdew napplikaw regoli ġodda. Aħna nistgħu naħsbu li jekk noqogħdu nistennew ħames snin oħra biex indaħlu ir-regoli fis-seħħ, inkux qed nistennew li seħħ kriżi oħra. Jiena e, e, il-lobbying tal-banek meta nitkellmu dwar it taxex jgħidu MCRD ma nistgħux nimponu taxxex imma meta najdu me law kemmu se jkonna t-taxxa se jkonna CRD, jiġifieri kull darba jilqaw, dejjem jużaw il testi wieħed kontra liħor, u e, meta jkun hemm test li ma jistaw iħarbu minna lura mela jgħidu eja wintawlu izminijiet. żminijiet Huwa hija responsabilità tagħna illi aħna indaħlu regoli ġodda u ma rridux bebda mod illi ċittadini jaħsbu illi aħna qegħdin noqogħdu indewmu l-affarijiet irridu namlu xi ħaġa mod partikolari dwar il-politiki ta' remunerazzjoni. Grazzi. Mr. Portash, did you want to say? L-Onorevoli Portash, ta' xi ħaġa? Le. L-Onorevoli Schmidt. Grazzi, Signora President. Forsi jina se ngħid xi ħaġa illi ma tan ser toġobkom. Jina naħseb il-banek u banek li jgħatmu tajbin u ma tajbin u ma importanti ħafna f'ekonomija ta' suq soċjali. Jina naħseb illi xi ħaġa stramba illi aħna qegħdin nużaw din it-tip ta' retorika. Għallin inqas l-emendi tiegħi jina naħseb illi ħafna mill-emendi huma mirati biex jgħu jibnu mill-ġdid l-ekonomija fl-Ewropa. Ekonomija illi saret il-ħafna ħsara. Issa jekk aħna nkunu għaqlin u um, ma naħsibx. Aħna, jina naħseb li aħna rridu nikkonsidraw, illi ma rridux inxeklu iktar issu aktar mill-li diġa u għam xekkel, u ġim xekkel, u għalek naħseb li għannu għanna bżon ta' approċ bilanċat. Mill-punt di vista tijaj, jina minix imbarazzat illi qed tissir li pressjoni minnħat tal-banek. Għaliex jekk intom qed tgħidu illi kull bank huwa undercapitalized jiena naħseb illi d-dinja saġa' ħażina hemm xi banek illi għandhom xi problemi bid-direttivi. Mhumiex undercapitalized imma ser ikollhom problemi minħabba s-sistema ġdida. U għalhekk jiena kuntent ħafna illi issa qegħdin edha tikkonsidra inti, Signora McCartney, li inti tista' taċċetta xi tip ta' phasing in. ma naħsibx illi t tiddejja minħabba din il-ħaġa jew inkella tgħid li dan mhux tibat l-aħjar messaġġ liċ-ċittadini jew lill-pubbliku. Jina smajt ħafna affarijiet f'dan id-dibattitu, jiena naħseb illi wieħed mill-għanijiet tagħna f'dan il-kumitat huwa li għall-inqas nippruvaw nisimgħu u nżommu ħsibijiet differenti fl-istess waqt. Mbagħad dawn jispiċċaw f'soluzzjoni kif nagħmlu s-soltu bħal ħrejjef jiena kon naqra l-ħrejjef li tfal tiegħi. U meta kienu jibżgħu kienu jgħidu li fl-aħħar kollox ser jispiċċa bit-tajjeb. Jekk aħna qegħdin nitrattaw eh, din id-direttiva li waħda mill-direttivi l-aktar importanti flimkien mal-oħrajn, nista' ngħid illi nistaw nispiċċaw bit-tajjeb. Stenni konkludi billi ngħid li mill-punt di vista tiegħi l-impatt globali u l-approċ globali huwa ewlieni huwa importanti. U naħseb li rridu nissimgħu u narawx qed jiġri f'kontinenti oħra. Ovvjament l-aktar il-konnessjoni ma l-Amerika u l-Istati Uniti. Jena naħseb illi l-approċ minnaħa ta' rapporter kien approċ tajjeb ħafna. Nista' nimmaġila inti musser tappoġġa l-emendi kolla tiegħi imma l-inqas forsi tista' tappoġġa parti mill-emendi tiegħi grazzi. Grazzi l-Nevari Berkard Belt. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir zunächst einmal einen herzlichen Dank an die Berichterstatter. Grazie, Signor Presidente, grazie a u kolli rapporter. Xiftit tal-punti minn ħatijaj, jena naħseb illi nista' ngħid illi hemm ħafna kwistjonijiet marbuta mal-rekwiżiti kapitali U din fil-Parlament Ewropew diskutejnija f'ħafna f'ħafna livelli fl-Unjoni Ewropea u f'SEPS u kif ukoll fuq livelli nazzjonali differenti. Jekk naraw il-kwalità tal-proposti individwali naħseb li nistgħu ngħidu illi l-akkumulazzjoni ta' miżuri ġenerali il-banek u l-istituti jistaw jissibu eh, dan kollu bħala pis enormi għal-jom jekk naraw il-proposta ta' CRD tlieta jina naħseb illi huwa importanti ħafna illi konna livell uguali b'mod internazzjonali u għalhekk il-miżuri ta' CRD tlieta iridu jikkorrispondu mal-miżuri ta' Basel. Apparti minn hekk, tħassib ewlieni tiegħi, punta kritika tiegħi, hija dwar id-data tal-implementazzjoni li hija dik ta' Diċembru 2010. Naħseb li dan huwa kmieni wisq u ma tantx huwa realistiku. Naħseb illi il-koll naqblu illi aħna neħtieġu l-miżuri, m'għandniex dubju dwar dan. U mhix tajduna kbira illi aħna niżvijaw minn dan il-għan. Għaliex ċertu miżuri jistgħu jkunu kontraproduttivi fl-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni ta' bost esperti m'hemm l-ebda kriżi tal-kreditu bħalissa fl-Ewropa. Jekk aħna nimplementaw il-proposti kollha, il-pis fuq il-banek ser jiġi multiplikat. Ovvjament il-kapital irrid jiġi mnaqqas mis-suq u ma jibqax disponibbli, u għalek ma naqdux attenti aħna ser noħol u l-kriżi tal-kreditu li l koll tant nibżaw minna minna ħal-oħra fil-proposta hemm bosta elementi li aħna nistgħu naqblu maħħom. Jina nappoġġa l-proposta mxed u Rapporter mill-grupp ta' ppe Sur Kallas dwar eh, li naqsmu referenza ta' direttiva dwar il-politika ta' riskju illi tista' tiġi implementata l-ewwel ta' jannar ta' sena d-dieħla. Fl-aħħar ikolli ngħid illi l-elementi fuq ir-ritualizzazzjonijiet u l-korrelazzjoni jridu jiġu post-posti biex emmek kunu jaqblu ma' rekwiziti l-onervoli Catherine Styler. Grazzi, Signora President, grazzi, Rapporter. Nervoli Smith tkellem dwar il-ħrejja, fi naħseb din hija aktar xi ħadd xi storja tal-biża. Ma tantx ser ikonna l-happy ever after hawnhekk, imma issa naraw nixtieq nirringrazzja rapporter għas xogħol bes tagħha biex tiżgura li kona trasparenza u eh, l-ġustizzja hawnhekk. Jiena eh, nifem li aħna l kolli għadu naraw li din tiġi implementata sa jannar 2011. Iżda bil-mod kif serin l-affarijiet bil-laqa fid-9 ta' April u minħabba dak li tiġi fl-Istati Uniti, aħna irridu nifmu raġunijiet għaliex Din jiġu suġġeriti li jkun hemm dew minn f'dan il-kumitat għandna rappreżentanti bil-kumitat ta' Basel u nixtieq jkun naf mis-segretarjat meta ġej hawnhekk il-kumitat ta' Basel biex jgħati x-xida tiegħu għaliex naħseb li dan din tkun xaġa ta' sew sirja dwar il-votazzjoni l-ġimgħa d-dieħla minħabba li hemm minħabba l-ġimgħa l-oħra kien hemm minn minħabba e, kien hemm e, minn ma setax jasal fi Strasburgu. Forsi Aħjar ikon għadaw min fil-votazzjoni l-ġimma d-dihla. Ehm, dak tiddeċidi il-rapporter u shadows fil-kas. Għalix jina nasib dinja kwistjoni utli għal-ċittadini tagħna u importanti li aħna naslu għal soluzzjoni hawnhekk. U minnar ir-rekwiżiti kapitak. Aħna eh, rridu eh, nżidu l-appoġġ tagħna biex ma jsiru fl iżbalji tal-passat. Għalhekk grazzi u nixtieq nirringrazzja wkoll ir-rapporter. l reħok, Mark, grazzi, jena naħseb li ħana metan diskutu s-suq finanzjarju, namlu mod pali kiku ħana kon edin neħxu f-izolament eh, waqalina. Jow namlu l-flus, jow nkella namlu ħsara l-ekonomija, dan mux il-kas, s-sur Schmidt tkellem dwar dan, u sur Bas tkellem dwar eh, dimensjoni oħra, dwar il-konnessjoni mal-Atlantiku, kemm importanti din Nafu li fil-jem li għaddew kien hemm deċiżjoni li bidlet ir-regoli tal-Fond Monetarju Internazzjonali. Kien hemm pożizzjoni b'saħħitha minn ta' ċina u ekonomija oħrajn. Din hija dan huwa sinjal ta' bidla fl-ekonomija li qegħdin esperjenza huwa bħalissa jiena naħseb illi meta aħna kuna qed niddiskutu dan il-punt jew il-punt ta' wara dwar rekwiżiti tal-kapital Jina naħseb li aħna irdu niddiskutu wkoll l-impatt fuq l-ekonomija ġenerali. Aħna għadna kemm sofrejna credit crunch enormi fl-ekonomija Ewropea. U ma naħsibx li kien hawn xi ħadd li kien kuntent b'dan kollu. Aħna rridu nkunu ċerti illi mhux ser ikollna kriżi oħra tal-kreditu għaliex jekk dan jiġri aħna naraw l-impatt tas l-ekonomija finanzjarja tista' twassal għal instabilità finanzjarja oħra. Jekk aħna ikon ekonomija li għadha lura, jew nkella jekk ikonna valuri tal-assi dejjem jonqsu, dan ser joħloq problema mhux biss fil-ekonomija reali, jekk nistgħu nagħmlu separazzjoni bejn din u dik finanzjarja, din ser toħloq ukoll problemi fl-ekonomija finanzjarja. Jena nishti nejdilkom biex għawnek aħna għedin niddiskutu l-agenda tal-2020 din tisħaq dwar il-ħtieġa għall-investimenti u għall-innovazzjonijiet. Jena ma naħsibx li aħna dan irridu ninsew meta nitkellmu dwar ratios tal leverages u l-rekwiziti kapitali tal-banek. Għalli ċekk aħna jirnessina neħu il riskju fis-settur finanzjarju aħna ser niksbu aktar riski marbuta mal istabilita finanzjarja u soċjetà ġenerali u għalhekk nixtieq nistaqsi li rapporter u il shadows biex huma jiddiskutu l-emendi fil-perspettiva tal-ekonomija kollha u mhux biss mill-punt di vista ta' swieq finanzjari. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Klintz. Grazzi tassa. Jinsan ikun fil-qosor. Da lodu, jina kont prezenti f'konferenza finanzjarja mal komissarju Barnier. U hemmhekk aħna tallimna xi ħaġa meta ġiet mrasqa mistoqsija dwar kif aħna nistgħu nżommu ir-riskju tal-banek taħt kontroll. Aħna diskutejna id-direttiva u bażikament dak kollu l ħareġ minn dan kien illi jekk aħna jirnexxilna norganizzaw il-banek b'tali mod illi meta jiġri xi inċident l-industrija kollha tal-finanzi ma ma tispiċċax ħażin minħabba dan l-inċident nistaw neħlu il-partijiet li qed joħolqu id-dannu u l-pija tas sistema tkun tista' tibqa' taħdem tajjeb. Mbagħad wieħed ikun jista' jaħdem b'leġislazzjoni sempliċi hekk qal il-Kummissarju. Iżda, meta dan ma jiġrix, dan ma jistax isir. Jekk il-banek kollha jkollhom problemi u jfallu, m'għandniex sistema Ewropea illi tilqa dan kollu u għalhekk ir-regolamenti jkunu aktar diffiċli li jinħolqu hawnhekk. Naħseb li din kienet idea sabiħa li nistgħu daħlu fid-dibattitu hawnhekk. Grazzi. Issa jiena bħala xedew tal-Alden xtieq nikkummenta wkoll ukoll dwar il-kwistjoni il-mistoqsijiet magħmula lis-segretarjat. Jiena xtieq nirringrazzja l-rapporter tal-mod miftuħ kif hija għamlet il-laqat, il-negozjat ma' shadows. Naħseb illi aħna għanna ħafna ħsibijiet komuni hawnhekk, anke jekk manix l-istess eh, lingwaġġ l-istess kliem fl kollum. kollha. Biex inwieġeb għal punt illi sar mill-Onorevoli Guna Hockmark, jiena nixtieq infakkar il-Kumitat illi fismi aħna din kienet iffirmata bil-miktub mill-Kummissarju Oliren u mill-Kummissarju Barnier illi huma kienu ser jaraw l-impatti ġenerali tal-leġislazzjoni ta' wara l-kriżi U din mhix biss dwar din il-parti partikolari ta' CRD, mhux biss dwar is-CRD biss, imma dwar il-relazzjonijiet mal-affarijiet kollha. Illi għandu effett kbir ħafna. U jiena naqsam l-opinjoni illi aħna minnaħa qegħdin nagħmlu dawn l-affarijiet biex insalvaw il-banek permezz tal-kapital u fl-istess waqt aħna qegħdin ninvintaw li għal partijiet li eh, jiridu ġu salvati u partijiet oħra jistaw ifallu. Aħna edin nwafqu l-fondi ta' salvataċ u jena naħseb li jek daw kolla naqdu għan flimkien dan joħloq bosta problemi fil-sfera makroekonomika għalix dawnu ma ħafna flus illi edin jiġu misruqa mill-appoġġ għall-ekonomija reali. Irdu niftakru li għal kull eh, euro li wieħed joħroġ mill-Rescue Fund qed tieħu 10 euro għall-inqas mill-ekonomija. U din hija l-ekonomija. Din hija l-problema li għandna dimna imma aħna rrid nagħmlu xi ħaġa wkoll dwar dan jiena naqbel illi għanna bżon ta' xi phasing hawnhekk flimkien ma' xi grandfathering U naħseb li dan huwa l-aqwa mod kif aħna għanna naġixxu biex dan din il-parti partikolari ta' sjardi tkun tista' taħdem. Jena naħseb li u importanti ħafna illi fi stadju bikri aħna nitfaw ftit tal-kapital fl-attività tal-kodba tal-kummerċ. Din il bicċa kienet nieqsa aħna nafu illi qed tisiru ħafna profitti f'dan id-dipartiment għal darboħra. U spiss din tintqal Meta mqabla ma' leġislazzjoni kontroversjali oħra, se jgħid il-pubbliku jekk dan aħna ma nagħmluhx. Aħna din naraw li tingħataw il-bonuses ukoll. Mhux aċċettabbli li aħna ma nagħmlux xi ħaġa dwar il-kodba tal-kummerċ. U l-alternattiva biex naħna l kapital illi illi aħna nibdew naqsmu bejn il-banek ta' investiment u l-banek ta' utilità nagħmlu eh, differenza Naħseb illi hemm xi pajjiżi li huma kuntenti b'dan, imma jekk nipprovaw nagħmluha fl-Unjoni Ewropea kollha din tkun xi ħaġa xi ftit diffiċli. U għalhekk aħna irridu nuru l-pubbliku illi aħna serji dwar din. Irridu nelsu minn dawn il-casino banking. Dunżommu f'moħna li l-investment banking jissejja hekk għaliex hekk jagħmlu ma jinvestu fl-ekonomija jġibu affarijiet li aħna rriduhom. Aħna mhux ħanġibu l-infrastruttura li neħtieġu għall-enerġija u affarijiet oħra jekk aħna ma jkollniex dawn il-banek illi qegħdin jagħmlu l-affarijiet li għandhom jagħmlu jew ma ninsewx din il-biċċa. U importanti nagħmlu xi ħaġa dwar il bonus illum qabel għada. U naħseb li l-koll naqblu dwar dan. L-ħara ħaġa li nixtieq ngħid hija xaħġa ħaġa biex ngħidilkom li għandna xi outstanding reviews dwar eh, securitization. Unfatti is-sekretarjat għamel lista ta' dawn l-outstanding reviews. U aħna marġivina l-ibda spiegazzjoni minna tal-Komissjoni għalix aħna għadhom waslux xanna U għalix hemm xi minn biex huma jaslu. U għalhekk jiena nisaf fil-proċess il-nibat itraw jista' jkun il-nbatet illum biex nistaqsi spiegazzjoni għaliex dan ma sarx. Dunżommu f'maħna li dawn il-klawżoli ta' revizjoni saru fi-stadju ta' trilogu biex aħna niksbu kompromess u naddu leġislazzjoni. U għalhekk dan huwa punt sew serju. Aħna ser inkunu nistgħu nużaw il-klawżoli ta' revizjoni bħala mod biex aħna nilħu ftemiet u kompromessi jekk baddan dan ħadd ma jagħti kasom mingħajr spjegazzjoni. U għalhekk jindi qed naħodha bis-serjetà u jidher daw ġew warba mingħajr ma tajna l-ebda spjegazzjoni. U għalhekk qiegħda ngħidha bħalissa kif ukoll batt litra. Din hija kelma ta' twissija għaliex aħna rridu nkunu żguri dwar il-mekkaniżmi li aħna ndaħlu għal phasing jekk dan isir b'mod ta' rendezvous clauses, reviews fos l-oħrajn. Dakollu kollu li kelli xinejt u sannaddi l-kelma li rapporter l-Arlin. Għandi zewċ affarijiet oħrajn xnajdilkom. L-ewwel net Catherine il-Segretarju Ġenerali tal-Kumitat ta' Basel se jżurna fit-3 ta' Mejju fuq is-smieħ dwar il-CRD erba. U jidir li li il- il- kalendarju u għalli forsi konna skambju ta' idejat oħra fil-21 ta' ġunju un bat ikunem vot fil komitata ta' tana unnek ikon fit-22 ta' ġunju ikun possibli un bat il-plenarja ta' lulju jew inkella ta' settembru. Iġifiri il-kalendarju il danu. Naħseb iva li timetable jiddependi wkoll fuq il-kompromessi illi naslu għalihom u jekk jirnexinniex ikonna ftejim fil- eh, fost il-partiti kolla. Naħseb li kuna aħjar jekk aħna nivvotaw f'Lulju sabiex imbagħad ikonna sitt xhur biex dan jiddaħħal fil-kodba tal-istatuti li huwa importanti eh, skont il-timetable li aħna għandu jkollna fuq livell Ewropew f'dan ir-rigward. L-ewwel nett nixtieq nikkummenta l-kummenti li smajt ehm, kienu utli ħafna intqal ħafna dwar ħtieġa ta' kooperazzjoni internazzjonali u jiena naqbel ma' dan, ovvjament aħna qed nitkellmu dwar banek globali għal daqstant għandna bżonn ta' regoli globali u għalhekk għandna il-regoli ta' Basel. Imma aħna ma rridux illi l banek tagħna ikunu fi żvantaġġ kompetittiv mhuwiex fl-interess tal- eh, l-ekonomija Ewropea li kollha banek illi ma jkollhomx biżejjed kapital. Jiena tħalt fil-komitat ekonomiku, mux il-komitat li ħares interessi tal-banek. Għalek, Iva, veru illi biex l-ekonomija taħdem sew il-banek irridu jaħdmu sew, imma ma nistawx noqodu il-ħin kollu naħsbu fl-interessi eh, tal-banek biex neħdu xid deċiżjoni Iva, l-ekonomija reali hija inkluża imma jiena għadni nistenna l-banek biex jatuni il-provi li jiena nitlobbom biex juruni bitċar għalfejn ma jistawx jikunu konformi ma dawn il-rekwiziti fil-kalendarju li qed proponu. Jiena naħseb li il-banek għandhom obbligu li jgħidulna jekk għandhom problemi biex jisilfu il-flus bħala riżultat tal-rekwiziti tal-kapital li qed jiġu uh, proposti u xamlu eh, dwar Basel f'dan l-ħar 12 xar, jekk ilhom eh, bidejhom fuq żaqhom jistennew li aħna niffermaw il ġina naħseb li din mhix skuża. Suppost li dawn qed jagħmlu xi ħaġa li wara din il-kriżi issa huma suppost li qegħdin jibnu l-kapital tagħhom m'għandhomx għalfejn joqgħod jistennew il-liġi li tidħol fis-seħħ biex jagħmlu dan u jiena irrit illi mill-ewwel ta' jannar 2011 nistabilixxu ir-regoli u mbagħad naraw kif se tiġi introdotta se jiġu imdaħlin b'mod gradwali dawn ir-regoli. Irridu naraw illi il-kapital ikun qed jiżdied imma fl-istess ħin xi minn dawn il-lassi tossiċi li hemm fuq il-kodba tal-banek jonqsu Jiena naħseb illi nistgħu noħolqu mekkaniżmu sofistikat biex naslu hemmhekk mingħajr ma ngħidu illi rridu dewmin. Jiena ma rridx nisma' il-kelma dewmin. Iva nitkellmu dwar introduzzjoni gradwali imma sur Schmidt hemm żewġ panek żewġ panek illi għamlu lobbying qawwi fuq din il-kwistjoni għaliex huma qegħdin jgħidu illi rridu iżidu il-kapital tagħhom minn 17 darbiet. Issa jekk għandhom bżonn jagħmlu dan, jiġifieri illi għandhom ħafna nuqqas ta' kapital u din mhix sitwazzjoni li aħna għandna nittollerawha fl-Ewropa. Naħseb illi President tagħna għamilha ċara eh, dwar il- il-situazzjoni li qegħdin fiha ma' ċittadini infaqna eh, bosta biljuni ta' euro biex insalvaw il-banek. Iva ħadna riski kbar imma mbagħad hemm bżonn illi jkun hemm il-kapital sabiex ir-riskju mbagħad ma jridx jagħmel tajjeb għalih il-ċittadin u dak illi jkun qed iħallas it-taxxa. U naħseb għalhekk iridu niżguraw illi aħna nimxu skont il-prinċipji ta' dan ir-rapport. Nista' nkunu flessibbli iva għaliex mhux fl-interess tiegħi illi il- il-banek fallu, anki jekk għandhom naqqassa kapital. Imma laqqas ma naħseb illi aħna għanna noqogħdu nqisu l-interessi ta' żewġ banek illi iħalsu l-ola bonuses illi jagħmlu li jridu. Bħala leġislaturi ma naħsibx illi aħna għanna eh, naħdmu b'dan il-bot. Le, b'dan il-mod aħna ma rridux illi jkun hemm credit crunch oħra, rridu naraw iċ-ċifri x'inhuma, ċifri li għadna ma rajnihomx, spiss fid-diskussjonijiet jajdu li jiena ma nistax nurik eh, xifisser dan kollu fil-realtà li xumbat jeffetwa il-prezz eh, tal-azzjonijiet tana. tagħna. Dan eh, se jkollu Eh, impatt fuq il-dawk eh, li votaw għalik, iva jena għandi responsabilta lejn eh, il-votaturi tijaj. Iva, u jena irrit nara li marġax jisibu ruħom f'pożizzjoni li kollom jamlu tajje par riski li qed jihdu il-banek. Jena kellimt l-Komissarju Barnier dwar dan illi um, jappoġġa ħafna ir-rapport tiegħi u qed jara wkoll fejn nistgħu nsibu kompromessi imma l-idea mhijiex li aħna nagħtu l-messaġġ il-banek li jista' joqogħdu jdumu kemm iridu li jista' jkun hemm grandfathering illimitat għal eh, l-assi tossiċi fil-waqt li ċittadini kompli ħallas għal dan kollu. Naħseb illi nistgħu nieħdu approċċ responsabbli u prattiku li fisser illi jkollna regolament fl-aħħar mill-aħħar li jkun wieħed jista' jaħdem bieħu jimplementah Eh, jina naħseb illi se jirnexxinna insibu kompromess illi ikunu iqisu dak kollu li ntqal hawnhekk illum, però bebda mod ma rrid inkun dajfa fuq dan il-punt. Ma rridx illi nkunu f'sitwazzjoni fl-Ewropa fejn diġà rajna fil-fatt illi kien hemm regoli dajfa dwar il-banek fl-Istati Uniti għaliex Wall Street ta' 40 biljun eh, eh, dollaru Eh, eh, l-banek u fenta fuq ħafna flus fuq il-lobbying u kol. Bżon li nieħdu approċ illi kun taġġit għal-banek, taġġit u kol għall-ekonomija tagħna. Grazzi. Tajjeb, jina għattilkom xini il xinu il-kalendarju li qed proponu imma dana sen qasmu l-kom bil-miktub Nibqaw nitkellmu dwar ir-rekwiżiti kapitali u ngħaddu għal Basel 2 ir-reviżjoni tad-direttiva dwar ir-rekwiżiti ta' kapitali CRD 4 l-ewwel skambju ta' opinjonijiet. Eh, ir-rapporter tagħna huwa s-Sur Otma Karas. Jekk joġbok, l-ura dwar il-kalendarju, għalix jekk aħna nistennew sa' settembru se jkun diffiċli ħafna b'mod partikolari fir rigward ta' remunerazzjoni, il-kol naqblu li din hija ħaġa delikata ħafna hemm ċertu sensittività. Imma hemm ħafna affarijiet li jridu jsiru din is-sena u jekk aħna ma naslux biex nivvotaw qabel settembru naħseb ikun tar twist. Għalhekk forsi fil eh, dwar il-kalendarju eh, ħjar il għamlu kif qed tissuġġerixxi għalin. Jiena se nagħmel dak kollu li nista sabiex eh, il-kompromessi naslu għalihom malar kemm jista' jkun. Aħna iva se nippruvaw illi nivvotaw f'Lulju imma ma nistax naħdmu b'mod iżolat għaliex irridu naħdmu flimkien ma' gruppi oħrajn u ma' komitati oħrajn ma' nistawx ninkludu kollox minn kull komitat fil-plenarja ta' Lulju. Sur Karas. Grazzi. Jena nishti inkompli bil-dibattitu ta' qabel. Dawn il-kwistjonijiet kollha se jirnexxinna niksbu riżultati pożittivi jekk aħna namlu deċiżjoni konġunta biex nitalmu dak li rridu nitalmu mill-kriżi u nieħdu il-passi meħtieġa. Ejjew ma noqodux nitqanqlu wisq, iva hija sitwazzjoni diffiċli mimli attenzjoni ma dan ifisser li hemm bżonn li nkunu aħna raġonevoli u meqjusa. Mem ebda dubju dwar il-kalendarju li kif suġġerejt jena irridu niddeċedu ta' malajr fuq ir-remunerazzjoni għanna problema differenti fir-rigward tal-approċ kollu kemmu fuq l-implementazzjoni tal-bqija tad-direttiva. ħatma qal hawnhekk illi il-remunerazzjoni mux se tkun daħlet fis seħ sal-ewel ta' jannar tal-sena d-dieħla għanna rapport li juri eh, kemmu uh, eh, suġġett importanti u li rridu nitrattaw dan fil-rapport tal-inizjattiva rridu naħdmu fl-imkien kunu konsistenti. Kenna tlet dibattiti, hemm il-Kumitat Baw bis-CRD erba' hemm il-G20. Il-problema għal-Parlament għal-Parlament Ewropew hija illi aħna irridu niddiskutu dawn it-tlet affarijiet b'mod parallel. U meta aħna jkollna proposta leġislattiva d-dimna, dan huwa l-uniku mod kif aħna nistaw ikonna xi tip ta' eh, e-, effett fuq il-teħita deċiżjonijiet fuq livell politiku aħna rridu naħdmu fuq CRD erba u ukoll bil-Kumitat Basel. Din il, dan id-dibattitu huwa maħsub biex juri li il-Parlament Ewropew huwa parteċipant attiv u li aħna għanna seta għanna impatt maħniex qegħdin nimplementaw sempliċement ir-riżultati tal-ħidma ta' xi ħadd ieħor Aħna nistaw ukoll nużaw dan ir-rapport biex permezz tiegħu nibnu pjattaforma għal kjarifikazzjoni politika li mbagħad nistaw ninkludu fil-proċedura leġislattiva fi paragrafi speċifiċi, eccetera. Din hija l-idea. L-idea hija li aħna nikkoordinaw il-Kumitat Basel, il kummissjoni u il-Parlament. U dan is is-saħħaħ il-rwol ta' koordinatur tal-Kummissjoni fil-Kumitat ta' Basel u saħħaħ ukoll ir-rwol tal-Parlament Ewropew u l-impatt li dan għandu fuq il-Kumitat ta' Basel, Basel 2, aħna rajnieh dan diġà fuq in-negozji żgħar, l-effett fuq l-ekonomija żgħira. Dan wara ħareġ wara it-tieni dokument ta' konsultazzjoni mbagħad aħna nibdew id-dibattitu fil-Parlament Ewropew. Għalek hemm bżonn li nkunu korrenti fil-mod kif aħna nipprogrammaw nippjanaw il-proposti individwali u rridu nagħmluha ċara daqs il-kristall li il-kwalità ta' kapitali likwidità fis-settur bankarju jrid jissaħħaħ dan huwa punt il messaġġ li aħna rridu wasluh lil G20 u mod partikolari rridu nidentifikaw dawk eh, il-banek il li għandhom xi impatt fuq din is-sistema. F'kull qasam għandna bżonn ta' evalwazzjoni ta' impatt, irridu nagħmlu studji fuq l-effetti mhux biss fuq is-settur bankarju imma anki fuq l-ekonomija reali. Bħala reazzjoni għal kriżi ma nistawx inħallu xi dubju li il-diskussjonijiet fuq Basel 2 iridu jkunu riveduti u dak li aħna naħdmu u implementaw dak li aħna tallimna minn din il-krizi m'għandu jkun hemm ebda dubju dwar il-ħtieġa ta' dan. Hemm bżonn li nieħdu approċċ konsistenti, approċ li jis elementi oħrajn li huma rilevanti u niżguraw li tkabbir ikun għadu possibli li il-banek ikunu jistaw jifinanzjaw l-ekonomija reali, Umbat irridu u koll naraw l-aspetti prattiċi differenti ta' finanzjar bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Jena għamnek nishti nħares lejn il-rapport ta' inizjattiva f'żewġ partijiet Eh, it-talbiet illi joħorġu minn dan kollu u il-sustanza tiegħu fejn aħna se niddiskutu kwistjonijiet ta' sustanza. Aħna għanna bżon ta' definizjoni ġdida ta' xinu il-kapital u xinija il-likwidita. il likwidita imma rridu niddiskutu wkoll kif se norganizzaw dan kollu u fuq il-kalendarju. Id-definizzjonijiet irridu jinkludu eh, l-fattur ta' riskju fil-każijiet kollha din hija xi ħaġa li ħana tallimniha mill-kriżi. U ovvjament irridu noqogħdu attenti ħafna dwar ir-regoli dwar il-kapital. Alla volja il-krizi kienet fil-fat krizi tal-likwidità, imma għawnek u koll irridu nsibu bilanċ xira bejn kwistjonijiet ta' kapital u dawk tal-likwidità. Dwar il-leverage ratio, dan ukoll rridu naħsbu għalli, u għawnek rridu nsaħħu ħafna mill-miżuri u naħdmu b'mod proċikliku fejn ikun xira u namlu distinzjoni bejn l-istrateġiji bankari differenti ma nistawx Eh, nieħdu strateġija waħda għal banek kollha differenti hemm modelli ta' negozju differenti u għalhekk aħna kellna din l-istabilità fl-Ewropa anki waqt il-kriżi u din hija stabilità li aħna rridu inħarsuha. L-interdipendenza l-effett reċiproku bejn loqsma differenti hawnhekk irridu nistudjawhom sew biex nifmuhom u hemm bżonn ta' xi miżuri temporanji sabiex imbagħad il-wittu tri għall-introduzzjoni ta' regoli ġodda dwar ir-rekwiżiti kapitali. Kien hemm workshop tal-Kummissjoni fuq dan is-suġġett u l kommissjoni ikkonkludiet il-konsultazzjonijiet tagħha u irċivit 135 tweġiba u ir rizultati ta' din il-konsultazzjoni jridu jkunu inklużi fil-rapporti biex ikunu iktar effettivi hemm bżonn ta' standards għal likwidità, definizzjonijiet ta' xinuma il-rizorsi propji, l ekwita il-rati ta' leverage, miżuri antiċikliċi, eh, eh, istituzzjonijiet finanzjarji huma rilevanti għas sistema u regoli uniformi għal banek. Naħseb illi għanna nużaw dan il-rapport ta' inizjattiva biex niddeċidu xinu l għanijiet politiċi tagħna biex nifissaw il-kondizjonijiet il tagħna. u namlu ċara l-Kommissjoni, l-Istati membri, xem bżonn li li jkun inkluż fil-proposta leġislattiva li l-Parlament se jiddiskutih qabel tmiem is-sena aħna rridu nsaħħu r-wol tal-Kummissjoni bħala koordinatur, naraw il-kalendarju x'inhu l-ewwel deliberazzjoni fis-26 ta' April, jiġifieri llum. Mbagħad it-tlieta ta' Mejju hemm smih u se jkun hemm ir-rappreżentanti tal-Banek, eh, il-Chairman tal-Kumitat Basel ta' hemm ukoll eh, rappreżentant mill-OECD u l-abbozz ta' rapport irid jiġi ppreżentat fl-20 ta' Mejju jew mhux iktar tard mill-ewwel ta' Ġunju l-iskadenza għal prezentazzjoni ta' l-emenda 28 ta' Mejju, l-emendi jiġu diskussi mbagħad fl-ewwel fil-21 u 22 ta' Ġunju Jiġifieri nibdew bis-CRD tlieta biex nalqu fuq dan u mbagħad f'Settembru f'dan il-Kumitat nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni u immorru fil-plenarja u mbagħad f'Ottubru. Il-proposta għalissa ekki. Aħna hawnhekk maħniex qegħdin nikkompetu dak li qed nippruvaw nagħmlu għalli noħolqu rabtiet bejn id-direttivi u l-għanijiet politiċi tagħna. Eh, għalhekk, jekk joġobkom Eh, jew kunem massimu ta' trasparenza, nkunu loġiċi fil-kooperazzjoni fil-mod kif naħdmu fuq dawn ir-rapporti ta' inizjattiva. Grazzi. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Issa ser naħdu għax Shadow Rapporters, Is-Sur Bullman, ek joġbok. Jekk fil-kas mbagħad nista' ngħaddi għas-Sur Balz. Grazzi. Aħna mhux qed niddiskutu CRD 3 iżda CRD 4. Għaw xi proposti prattiċi fil-fatt din xaġa tajba fl-opinjoni tiegħi. Naħseb li l-Kummissjoni sejra f'direzzjoni ħażina mod partikolari minħabba definizzjonijiet ta' loan equity capital requirements fl-istess ħin u naħseb li dawn jistaw joħol u konsekwenzi negattivi. Wara l-ewwel konsultazzjoni, l-ewwel dokument ta' konsultazzjoni, aħna mhux se nkunu nistgħu niksbu l-istess arranġamenti għal ekwita fil-futur. U ser ikun hemm problema bil-joint stock companies fil-futur u allura nistaw nispiċċaw forum differenti ta' organizzazzjoni ta' kumpaniji. U allura jiena naħseb li għanna nifukaw għalissa fuq definizjoni tal-capital requirements u suffiċenza tal-kapital u nħallu il-kwistjonijiet l-oħra għal iktar tard. Leverage ratio u kol miex ħaġa li għan nitrattaw issa din hija f'kontrazzjoni ma' Basel 2. Dawn huma ratios fissi. Jiena naħseb li nistgħu nispiċċaw b'tip ta' ratio li jista' jinkoraġġixxi li n-nies biex jieħdu riski kbar ħafna u din miex idea tajba. Hemm nuqqas ta' arfin dwar x'inhuma l-effetti ta' CRD 3 x'ser ikunu l-effetti ta' CRD 3 u rridu noqogħdu attenti u nistennew iktar biex nkun nistgħu naraw ma l-effetti ta' CRD 4 jider li l-implementazzjoni għada li lin minn perfetta u allura dak li għanna bżon huwa assessjar ġenerali komprensiv ta' situazzjoni u għabbażi ta' dan un inkunu nistaw naraw jekk aħna irridu komplu b'dan u jekk iva kif. Allura, f'dan ir-rigward jiena naqbel ma' dak li għadu kemm għalissur Kallas. Grazzi, naddu għal eh, Signora Vicky kjoġbak. Xi punti oħrajn dwar CRD 4, CRD 3 f'rigward ta' standards implementati b'mod internazzjonali, noqdu attenti għall-impatt kumulattiv tal-livelli varji tal-kapital li qed jiġu ikkonsidrati għal banek dokumenti ta' konsultazzjoni u il-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni huma importanti ħafna biex naraw xtib tal-leġiżlazzjoni qed nanalizzaw leverage ratio, kapital, credit risk li għandhom xi jaqsmu wkoll mad-diskussjoni li għandna fuq derivativi, counter cyclical capital, systemic banks u wkoll dawn għandhom xi jaqsmu mad-diskussjonijiet li diġà kellna dwar resolution fund, eh, l-EBA u wkoll fir-riżoluzzjoni u kol il-regola unika. Għaldaqstant dan dimiex leġislazzjoni wahda għalija separata ja għandax taqsam ħafna oqs moħrajn li għetna l-lizzaw. Baza li kol għet jenalizza l impatta xieħut minn daw il-punti. Issa fi rigward tal likwidità, kriżi finanzjarja bdiet bħala kriżi tal-kreditu, iżda mbagħad spiċċat bħala kriżi tal-likwidità. Għaliex malajr ħafna iswieq spiċċawlhom il-kreditu. Għal daqstant il l-istituzzjonijiet irid kollhom liquid assets. Irridu naraw x'inhuma dawn il-liquid assets u bħalissa dan isnaqdin qegħdin f'xi tip ta' ċirku vizzjuż għaliex ħafna banek li għandhom dejn tal-gvern u inti isek qed tikri aktar domanda għad-dejn tal-gvern. U rajna ħafna gvernijiet f'din is-sitwazzjoni. Għaldaqstant spiċajna f'ċirku vizjus fil-swiq finanzjari u l-impatti tal-swiq finanzjari il-likwidità u kol il-bżon tal-overall leverage ratio hija li il-lassi permess ta' CRD ma qabżdux il-leverage eh, eh, ġenerali pal per eżempju id-dejn tal-mortgages u għallura kienem ħafna eh, leverage u għallura aħna konna uh, imminajna riskju ta' dawn lassi. Allura xi tip ta' kontroll jista' jagħmel sens iva, però aħna rridu nifmu li ċertu riski huma riski jinqas minn oħrajn u allura forsi xi riski ma jistgħu jkunu iktar aċċettabbli. Jekk pereżempju inti se tixxi dar, inti tista' tkun preparat li e, tiddejan iktar biex tixtri dar milli biex tixtri karozza. Għaliex dan huwa as u ma tibta qassi inqas riskjużi jekk tixxi dar milli jekk tixxi karozza. Fir-rigward Dan għandu xieqsam kemm mal-leverage kif ukoll mal-likwidità. Hemm ukoll dan it-tħassib li aħna qatt m'għandniex standards globali tal-accounting u allura dak li edin nippruvaw nejdu li l-banek f'ġurisdizzjoni waħda partikolari jista' jkun differenti u jiġi interpretat mod differenti f'ġurisdizzjoni oħra. Issa fir rigward ta' definizzjoni tal-kapital, din hija xi ħaġa li aħna rridu nqisu bħala priorità għaliex fi CRD tlieta aħna tlabna lil banek biex iżidu l-makro kapital. Però ma konniex ċari x'ser tkun din id-definizzjoni tal-kapital fil-futur. Intom forzi sibtu li l-kapital fi CRD tlieta kien ser ikopri il-telf meta jkun hemm downturn. Però minħabba li dan seta kien dejn fuq medda twila ta' żmien, dan ma kienx meqjus bħala telf fjek il-banek ma kellux dawn il-problemi fuq medda twila ta' żmien. Issa jekk il-banek jagħmlu bailout, allura din hija xi ħaġa li aħna għandna inqissuha biex naraw x'inhuwa definizzjoni fundamentali tal-kapital għaliex inkella ser ikun hemm inċertezza fost il-banek dwar x'tip ta' kapital huma qed jippruvaw jiġbru. U ovvjament, situazzjoni ta' dan it-tip mhux sertejnhom. Fid-rigward ta' dynamic provisioning huwa ċar li rridu niksbu provisions f'riservi għal meta jkun hemm bżonn, għal meta dawn ikunu meħtieġa. Ukoll importanti li jkun hemm regoli tal-accounting għal xi ħadd li isellef il-flus din tista' ssib bħala isir bħala mudell ta' self. Jekk inti tipprova tara eżattament mill-passaġġ kien jiġri u biex tara x'sar jkun x'sar jiġri fil-futur, irnoqodu attenti għaliex dak li ġara fil-passat mhux neċessarjament ser isir fil-futur. Istituzzjonijiet sistematiċi jitlu kol fil-Crisis Resolution Document u naf li il-kol sibna dan xaħġa diffiċli biex nkunu nistaw niddefinixxu bħala x'nu importanti għall-istituzzjonijiet. Naħseb li aħna ma nix nasbu biss dwar il-banek iżda dwar istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn u plejers kbar fis suq finanzjari. Fi rigward tal-counterparty capital għal darboħra fejn ikollok clearing houses ċentrali u inti qed tipprova tagħmel setting ta' dawn ir-riski, aħna rridu nasbu fuq din il-ħaġa għaliex din hija priorità għaliex hemm kumpaniji involuti bħalissa u importanti ħafna biex ikunu jistgħu jaraw kemm kemm u meħtieġ, kemm kapital huwa meħtieġ. Grazzi. Um, right, colleagues, we, we're running very behind. Kollegi, aħna qegħdin lura ħafna u qed nikwieta ftit għaliex hemm kwistjonijiet importanti ħafna Għalla, tantum importanti li jena ma waqaftkomx milli titkellmu. Pero nitlobkom biex iżommu fil-qosor mala ħafna u għal daqstant biex nurikom kemm importanti iżommu ma fil-qosor jemmu ser nitkellem dwar dan. Ser naddi għal Uda. Grazzi, Signora President. Inti għaddejt li il-kelma, pero ser nobdik u ser nżom fil-qosor għandi żewġ punti għal rapporter. L-ewwel dwar l-approċċ. Aħna nappoġġaw bisħieħ l-opinjoni tiegħu li aħna għandna bżonn nibdew naħdmu issa u ma noqdux nistennew sa ma jkollna ir-riżultati tal-konferenzi internazzjonali li m'għandhomx mandat demokratiku tip ta' mandat li aħna għandna bħala leġislaturi. Aħna irridu nibdew ix-xogħol tagħna issa bħala parlament Ewropew irridu nagħmlu ċara li ċar li din hija xi ħaġa importanti ħafna. Irridu naħdmu fuq Basel. U din hija xi ħaġa importanti rridu nappoġġawha. Issa fir-rigward tal-kontenut, hemm problemi, xi kollegi semmew dawn il-problemi. Hemm diffikultajiet jekk aħna pereżempju naraw kif il suq kapitali Ewropew jaħdem u nikkomparaw ma dak Amerikan Hemm ukoll diffikultajiet oħrajn jekk tara il-fatt li l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħna kienu mibnija skont tradizzjonijiet differenti, għandhom mekkaniżmi differenti fatt ta' stati membri differenti, però kontrarju għal xi kollegi oħrajn hawnhekk jiena ma nemminx li aħna għandna neliminaw kollox, m'għandniex neskludu kollox. Għaliex inkella ser nispiċċaw fl-istess sitwazzjoni u ser inkunu qed inħallu għafidejn il-Kumitat ta' Bażel biex jiddeċiedi x'inhi l-leġiżlazzjoni biex napplikaw l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħna. U aħna ma rridux li dan isir. Se nagħtikom eżempju biex nurikom biċċar dan kollu. Eżempju. Naraw x'inhi d-definizzjoni tal-kapitali tal-kapital u inqisuha bħala xi kontravenzjali. Ejjew naraw l-eżempju tal-Ġermanja ta' silent investment. Dan kien kienet jiġi dibattut ħafna fil-passat, għanna nistaw nidu konsiderazzjoni u kol dak li tqal fil-Kumitat ta' Bazel għal-kem distinzjoni issa qed issir permezz ta' tip ta' leġizlazzjoni u jiddependu kol jekk l-Istitut Finanzjarju u viċin tal konsumaturi jew tal-SMI su fċertu każijiet aħna rridu noħorġu b'soluzzjoni. L-istess japplika għal leverage aħna rridu noħorġu b'xi tip ta' risposti hawnhekk. Aħna rridu nanalizzaw il- buffer function u kol il counter-cyclical function tal-banek. Din hija risposta u dan huwa dak li għandna nitalmu minnaħa tal-din il-kriżi. Grazzi ħafna, Sur Klut. Grazzi, jien ukoll se nipprova nżomm fil-qosor. Nixtieq nsemmi fatt li aħna nabżon naħdmu bil-aqal u naġixxu malajr għaliex issa u żmien biex b b'soluzzjonijiet. Ma nistgħux ngħidu l votanti tagħna li aħna għadna maħdimniex fuq il-Financial Market Regulation. Jien ukoll nixtieq nefasitza fuq dak li qal s sur Karas dwar miżuri counter cyclical u aħna rridu nqisu kemm nistaw nanalizzaw pro-cyclical measures taħt eh, Basel 2 u naraw kif dawn jorbtu ma l-izviluppi fi żmien ta' kriżi il-loans jew il-kreditu qed jitqies bħala iktar riskjus u hawnhekk fejn il-kreditu huwa l-iktar meħtieġ. U huwa hekk fejn il-persentaġġi tal-kapital huma iktar għoljin. Allura għanna bżon nikkonsidraw jekk għand xikonna bazi differenti għall jar ta' riskju forsi rridu niżviluppaw mekkanizmi differenti biex inkunu nistaw inresqu il-negozji minn sistema pro-ċiklika. Seni għafaw għalissa, grazzi. Grazzi, Sur Kemfer. Inti fissem il-ħodor, inti xedaw rapporter tal-ħodor, ek joġbok. t tistaqsini jekk. Għalix xinis oħrajn eh, għamlu li sinjal eh, biex jitkelmu ma jena ser eh, naddi għax daw rapporters l-ewel, tejti president. Ija, qabel ma nitkellem fuq xi elementi fil-kontenut, nirreferi għal dak li għal Sur Karas fil-opinjoni tal-grupp tagħna tal-ħodur rapporti huwa importanti ħafna xi permetti lill parlament Ewropew biex jieħu pożizzjoni propju qabel il-konklużjoni tan-negozjati fiħdan il-Kumitat Basel u għal darba għanna l-opportunità illi eh, nanticipaw il-regolamenti mux namlu trasposizjoni bis minn arma semmaw leħinna u naħseb illi rridu eh, namlu li nista b'dan il-rapport ta' inizjattiva eh, aħna kontenti li dan huwa fidejn is-sur Karas illi jifhem ħafna f'dan is-suġġett u għandu autorità biżejjed biex eh, jimponi l-opinjoni tal-Parlament Ewropew b'mod qawwi mbagħad iktar ma dan ir-rapport ta' inizjattiva se jkun eh, suġġetta kompromess bejn l-istituzzjonijiet iktar mbagħad se jkollu pis barra. U eh, issa dwar is-sustanza minna ma noqgħod nidħol f'ħafna dettalji, jiena naħseb illi xorta waħda ħlif jek jiena ma fimx ħażin forsi il-kontest li jintom stabilejtu għal rapport ta'kom, irridu nitkelmu dwar il-prinċipji ewlenin politiki fu il- ir-rabta mal-fondi propri assoċjati mar-riskju, definizzjoni ta' kapitali fil irrid ikun hemm dan il-prinċipju politiċi imma irridu nisħu fuq punt wieħed jew tnejn xi ftit punti li huma importanti ħafna fid-dibattitu u irridu nippruvaw niddefinixxu pożizzjoni iktar teknika f'dan tal-Parlament. Aħna ma nistgħux nkopru l-ambitu kollu tas CRD erba' Imma jekk aħna nistgħu nażlu punt jew tnejn u morru ftit lil-lin minn niftejin fuq eh, politiku nkunu nistaw tassew ninfluenzjaw il-diskussjonijiet il li jisiru. Naħseb illi Inkunu għamilna eh, pass il qoddim sabiex il-Parlament jiġi rikonoxxut bħala plejer attur ewlieni importanti f'dan il-kontest. Aħna fuq il-qofol naqblu ma fuq ħafna elementi illi diġa ħarġu eh, f'dawn l-aħħar żmien, per eżempju li aħna għandna in naqsu il natura proċiklika ta' regolamentazzjoni u naqblu kol illi fid-dawl ta' dawn eh, l-rekwiziti ta' fondi propri assoċjati ma' riskju dawn ir-riski jridu jkunu meqjusa aħjar imma aħna naqblu wkoll illi ikun hemm leverage globali dan għal xuħut forsi jista' jidher żejjed jekk aħna nżidu l-eżigenzi ta' fondi propri memx għalfejn li kona dan l-effett ta' leverage globali, aħna nħossu li hemm bżonnu għaliex eh, iwieġeb għal ħafna tħassib differenti eh, u aħna fl-Ewropa sensiba diffiċli li eh, nwieġbu għal mistoqsija to be to fail, u dak li sar fl-Istati Uniti ma jistax jiġi traspost fl-Europa, ġifir il-modell bankarju tagħna mhux l-istess pal dak li hemm fl-Istati Uniti. U għalhekk hemm bżonn illi fl-Ewropa nistaqsu x'in ix kapaċità hemm li aħna nillimitaw. Uh, kemm bank ikun espost għal riski kollha kemm huma tkun xi tkun il-kwalità il jew inkella in-natura partikolari ta' dawn ir-riski li huma koperti mbagħad minn dawn l-eżiġenzi ta' fondi propri marbuta ma' riski partikolari, ġifieri hemm dan l-effett ta' leverage globali. Ma aħna naqblu illi dawn iż-żewġ tipi ta' argumentazzjoni u li jkun hemm aġġustamenti marbuta ma' kull riskju. L-aħħar punt fuq il fat li aħna se noqogħdu attenti ħafna u li rridu nqodu attenti li id-definizzjoni ta' riski marbutin ma' dak kollu li u eh, assoċja mal-kodba tal-kummerċ għaliex eh, fl-modi din kienet waħda mill-ikbar noqosijiet tal-regolament Issa rridu nsibu bilanċ di tal-mod kif ir-riski jkunu eh, meqjusa u evalwati u dan huwa wieħed mis-suġġetti li aħna se u ħafna fuq u bħala grupp tal-ħodor. Grazzi. Uh, thank you. Uh, Gunnar Hockmar. Grazzi. Sir Hockmar. Grazzi ħafna nixtieq eh, najt li jena naqbel ma' ħafna mill-affarijiet li dinġant qalu. Xaġa li nixtieq nappoġġa hija l-istrateġija tar-rapporter dwar id-diskussjoni u l-bżonn tal-assessjar eh, tal-impatt u l-istudju tal-konsekwenzi ta' dak li qed nitkellmu dwaru. Jiena nixtieq ngħid li punt wieħed u għadan. Aħna f'dan il-komitat spiss nitkellmu dwar il-bżon ta' finanzjament iktar faċli u aħjar għall smi u fil-fatt iva dan għanna nikkonsidraw meta nitkellmu dwar rekwiziti tal-kapital għaliex aħna ma nix namlu il-kontrarju, ma nix namlu xaħġa li tat riżultati bil-kontra, din sertejn l-ekonomija reali iżda wkoll l-ekonomija finanzjarja. Naħseb li aħna għanna bżon niftakru li hemm tipi differenti ta' riski u hemm tendenza bħalissa biex nitkellmu iktar dwar leverages u mhux dwar l-analiżi ta' riskju li mhix xi ħaġa li sertejn. Fl-aħħar diskussjoni aħna kellna eh, kien informazzjoni di li l banek Ewropej u ma mux mandom kapital, però din hija xi ħaġa diffiċli biex tqis. Għaliex dan kollu jiddependi fuq x'tip ta' riski jenta t-tiħu u jiddependi wkoll fuq oqos oħrajn, fuq affarijiet oħrajn. Aħna dejjem nistgħu ngħidu li iktar mal bani kumma kapitalizzati la iktar ikunu aħjar. Dini però hija f'perspettiva uh, eh, mhux wiesa. Iddu nitkelmu dwar il- kapital tal-ekonomija, nabżon ta' kapital għall-investiment, għall-innovazzjoni ġodda, l-istrateġija tal-2020, eżempju, Eh, issemmi l-bżon li aħna irridu nkunu fuq dinnet net biex natu finanzjament tal-innovazzjonijiet il-ġodda u iktar ma jkollhom kapital il-banek inqas ser ikun hemm kapital għal dawk l-investimenti li huma kruċjali għal l-istabilità finanzjarja u ekonomika tal-ekonomija Ewropea. Ejjew ma ninsewx dan, għaliex inkella fl-aħħar se nispiċċaw nitilfu x-xogħlijiet, it-kabbir u wkoll l-istabilità eh, finanzjarja. Naħseb li huwa importanti li niftakru li illum fir rigward tal-istabilità finanzjarja tal-ekonomija Ewropea hija id-deficit, per eżempju, il-Fond Monetarju Internazzjonali semma dan il-punt dan l-aħħar. Huwa interessanti li naraw li meta jkun hemm sitwazzjoni bħal manna f'ċertu pajjiżi ma l-ebda rekwiżiti kapitali fil-barek li jistgħu isolvu il-problemi tal-istabilità finanzjarja u għal daqstant għanna bżon ta' għatta attivitajiet li jgħinuna niksbu dan il-għan. Fl-aħħar, meta ħna niddiskutu il-konsegwenzi ta' eh, increased capital requirements aħna rridu njihdu approċ iktar wiesa. Aħna nitkellmu dwar irridu nitkellmu dwar banek, iżda wkoll irridu nitkellmu dwar kumpanijiet, solvency u tal-assikurazzjoni. Għawek jista' jkun l-istess dibattitu dwar increased capital requirements u naħseb li l-industrija tal-assikurazzjoni hija diffiċli ħafna li tari li kien problema fil-rigward tal captive requirements, pero fl-istess ħin kien hemm xorta domanda ta' captive requirements iktar u iktar għaljien. Il-konsegwenzi aggregati ta' dan kollu jistgħu jagħtuna sitwazzjoni li deċiżjonijiet politiċi jistgħu jagħmlu undercapitalizing tal-ekonomija u tal-investiment u allura aħna rridu niksbu l-aħjar bilanċ u din dan huwa għaliex U għadaqsek importanti li konna diskussjoni dwar l-assisjer tal-impatt iżda wkoll li nieħdu approċ iktar wiesa għaliex aħna ma nistgħux nagħmlu leġizlazzjoni bil-perspettiva tal-banik biss, aħna rridu diskutu u nagħmlu leġizlazzjoni fuq il-perspettiva kollha tal-ekonomija u kif kulħadd ser jibbenefika minn ekonomija u swieq finanzjari stabbli. Grazzi ħafna. Sira McCarthy, ser fil-qosor. Fil pero nishtiq najt li jena nappoġġa l-approċ ta' rapporter ta' Nassur Karas u nasab li l-esperienza ta' dit li tfisser li u importanti ħafna li aħna ikonna rapport tal own initiative u li ikonna e, smih, assessjar tal-impatt u dan ser jassigura li l-Parlament u din il-Kumitat jagħti mandat lil kummissjoni ab'bażi ta' din l-analiżi biex imbagħad ikunu nistgħu naraw x'inhu l-kontenut, x'għandu jkun il-kontenut Eh, dwar is-CRD tlieta qabel ma jkollna deċiżjoni ta' Basel. Għaldaqstant jiena nappoġġa ħafna l-approċċ tar-rapporter u ser nappoġġaħ u kol fi rigward tal-konnessjoni li għamma CRD tlieta. Jiena musta noqgħod nerġa' nirrepeti dak li diġà għal, però ovvjament għandna ser naċċettaw l-elementi ewlenin tal li ġew fasla mill-G20 il-kwalità tal-kalità rrid nassiguraw li jkun hemm likwidità biżejjed f'din is-sistema u wkoll nippruvaw niksbu natura proċiklika li diġà tidher fil-qafas preżenti u allura dan ir-rapport se jitratta punti ferm importanti u jiena ħerqana biex nara se joħroġ mid-diskussjonijiet, mill-diskussjonijiet ukoll mal-esperti għaliex naħseb li dan kollu ipoġġi l-Parlament l-Kumitat tagħna wkoll fuq dimna ta' din il-kwistjoni aktar milli noqogħdu lura u rrid noqogħdu eh, nirreaġixxu għal dak li jgħid ħadd ieħor mhux inkun qed naġixxu b'mod proattiv. Grazzi ħafna. Jidher li hawn unanimità f'dwar dan il-punt issa ngħadu għas-Sinjura Ġuri. Sur Karax tixtieq titkellem jew le? Kiex qed jismanni. Yeah. Yeah. Okay. Uh, thank you very much, Madam Chair. Um, in eight to the aspect. Grazie. Grazie tassew, signora President. Jinnishtin għal kustjoni wahda unek, dimensjoni reġjonali. Nasib din irridu nikkonsidrawa. Huwa oh. so importanti illi aħna niżguraw li jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt. Fala parti mill-evalwazzjoni tal-impatt, aħna irridu naraw kif il-miżuri differenti jaffettwaw reġuni differenti madwar l-Ewropa. Irridu naraw jekk l-impatt wiex l-istess fi reġuni differenti. Meta aħna kon qegħdin niskutu sjar di tlieta aħna din tkellimna dwarha u rridu nindirizzaw hawnhekk ukoll. Jek aħna nadottaw miżuri aktar ristretti jista' jkun hemm xi reġuni fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant illi jkunu jinsabu fi żvantaġġ. Aħna nafu li fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant il-kriżi kienet ħarxa ħafna fuq dawn il-pajjiżi. Iżda is-sistema tal-banek ma kienitx waħda daqshekk ħażina. U, u l-coverage tal-kapital ma kienx daqshekk ħażin il-banek kollha irnexxielhom jelbu din il-kriżi u jiksbu riżultati tajbin. Jekk naraw in-naħat tal-ponent tal-Ewropa is-swieq kellhom sabu aktar diffiċli biex huma jħorġu b'likwidità hawn nuqqas ta' likwidità u l-SMEs tisibuha diffiċli biex jiksbu self. Jekk aħna l-miżuri nagħmluhom aktar stretti, mela allura dan jagħmel l-affarijiet aktar diffiċli u l-SMEs fl-Ewropa ċentrali tal-Vant sejrin jitilfu. U għalhekk jiena nixtieq nitlobkom li jekk aħna nagħmlu evoluzzjoni ta' impatt jew jekk aħna nistaqsu l-Kummissjoni biex tagħmel evoluzzjoni ta' impatt mela allura din l-evaluazzjoni tal-impatt trid tara kif il-miżuri ser jaffettwaw reġuni differenti madwar l-Ewropa. Grazzi. Grazzi, nisabu. 40 minuta blura sissa, sur karas tixtieq titkellem? Le. Grazzi tassew. Jina. Nasib li rapporter tatna l-kalendarju. U għana ser inqasmu l-kulħad biex kulħad tikollu nota ta' dan. Issa ser naddu għal punt numru 5. Remunerazzjoni ta' direttori tal-kumpaniji kwotati u l-politika ta' remunerazzjoni fis settur ta' servizzi finanzjari. Il-rapporter Sajid El-Kadrawi. Grazzi tassew. Eżis kollegi, dan il-rapport dwar il-remunerazzjoni l-politika ta' remunerazzjoni istituti finanzjari hija limitata fl-iskop tagħha minħabba eh, raġunijiet proċedurali. Għalhekk irdu nagħmlu eh, xi xolta proċizjoni għaw hawnhekk kelli diskussjoni ma' bosta kollegi jiena miftuħa l-diskussjoni kostruttiva miftuħa u se niprofa nagħmel xi ftit ta' kjarifi fl-emendi. Ovvjament mhux se naqblu dwar punti kollha, imma jiena naħseb illi meta aħna nitkellmu dwar il-limiti tal-gruppi hawnhekk għandna xi konsens dwar il-fatt illi rridu nindirizzaw il-remunerazzjoni eċċessiva din hija parti minn dibattitu aktar Eh, mifrus li huwa dwar eh, kif kumpanija kwota ta' trid tiġi mmexxija. Jiena nifhem il-Kummissjoni daqser tippubblika green paper dwar din il dwar dan is-suġġett u ser tiffoka dwar il-kompeti tal-bord tad-diretturi, l-amministrazzjoni tar-riskju dwar kif dan ir-riskju ġie amministrat, partijiet interessati, is-superviżuri u istituzzjonijiet finanzjarji in ġenerali. Dan se trattaw fil-ġemat li ġejjin u dan se wasal leġislazzjoni ġdida. U jien din, din tibta fi rapporti il-kriżi finanzjarja għaziz kollegi. U rrit naddi fijiet fi sistema tagħna. U se għedin nużaw eh, regolamenti temporani biex insolvu l-problemi. Għanna rekwiziti tal-kapital ġodda l-banek, waqafna autorita' ta' monitoraġġ Ewropea. Dawn huma miżuri importanti strutturali iżda fl-istess waqt aħna irridu nieħdu miżuri fil-banek stess. Manager tar riskju f'negozju huwa kruċjali kemm jekk din tkun istituzzjoni finanzjarja u kumpanija kwotata. Aħna nek qegħdin nitkellmu dwar ftehmiet ta' proċeduri interni illi jiddeterminaw il-politika ta' remunazzjoni u jippruvaw jeskludu il riski aħna wkoll su trasparenza. U jena naħseb li trid tkun verifikata mis supervisuri finanzjarji u xi ħadd simili. Mhux se nitkellem dwar ir-regolamenti illi għamilna hawnhekk. Kummissjoni kellha inizjattivi sena l-oħra u forum soħra wkoll u ħafna minnhom se fid-direzzjoni tajba Naħseb li issa wasanna f'punt fej aħna għanna bżonn ta' ċaġa konkreta u xi ħaġa illi hija vinkolanti. Jiena wkoll rajt rapport ta' senjura McCarthy dwar rekwiżiti tal-kapital. U hemm punti interessanti hemmhekk. Per eżempju l-percentaġġ tal-pakketti tal-kumpens tal kif dawn jiġu maqsuma. U apparti minn hekk hemm punti kruċjali oħra fi rapporti li jinser nitrattom fi rapporti se irdu natu l-partijiet interessati rwol akbar biex huma jiddeterminaw il-kumpens tad-diretturi tal-kumpaniji kwotati fil-borsa. Irdu kunem kumitat ta' remunerazzjoni jew ta' kumpens naħseb illi l-manager tar-riskju operattiv rrit jiġi approvat minn supervizuri finanzjari jkun hemm proċeduri approvati biex jiġu ranġat il-konflitti meta jkun hemm dawn il-konflitti. Dan ukoll irid jiġi approvat mill-supervizuri finanzjari. Jan naħseb l-ammont ta' kumpens irid jiġi determinat fid-dawl ta' għanijiet għattul illi rridu jiddu determinati minn qabel biex bekk u għed kun jistajħu konsiderazzjoni kriterji ekoloġiċi u sostenibli. Jien nishti u koll nuri li jena favur kumpens raġonevoli u dan jiġi mifru xaħjar. Figuri juri juru li mis-sena 2000 l-ammont ta' bonuses inataw il- l-aqwa managers fil-kumpaniji u dawn żdiedu meta mqablin ma' kemm membri oħra tal-personal qegħdin jirċievu. Kien hemm limiti wkoll fuq il-golden handshakes. Mr. Not nitkellem dwar kollox. Naħseb kelkom il-ħin biex taqraw id-dokument. Biex nikkonkludi. Nixtieq ngħid li l-ewwel ħaġa kien hemm punti li kien diġà ġew inklużi fil-Capital Requirements Directive Jien naħseb li f'xi joqsma rwol ta' supervisor finanzjarju jtiġi msaħħa. U dan irid jiġi irid isir permezz ta' liġi u liġijiet nixtieq nistaqsi l kummissjoni biex tħu l-inizjattivi xir hawnhekk biex huma jkollhom xi perspettiva ġenerali dwar kif il-kumpaniji qegħdin jiġu organizzati u biex ikollhom ukoll politika ta' remunerazzjoni xierqa. Irdu wkoll eh, nsemmu l-ismijiet meta s-sitwazzjoni eh, tkun waħda fejn il-prinċipju mhux qegħdin jiġu applikati. Nistin nitkellem dwar punti oħra li forsi huma ta' natura politika, ma huwa huma marbuta ma' rapport f'sens aktar mifrus. Per eżempju, l-European Bonus Tax, irridu nsibu din it tib ta' taxxa, kif ukoll il-Coordinated Bank Tax, fl-IMF jew inkella l-kontribut tal-insurance għal fondi. Sar niqaf hawnhekk l-esti li nisma' reazzjonijiet tagħkom u nisab ħerqan biex nikopera magħkom. Grazzi. L-Onorevoli Heglin tixtieq jitkellem? Jekk ix-xedow soħra jixtiequ jitkellmu juruni jgħiduli. Grazzi, Sinjura. President, grazzi li rapporter ta' rapport sew interessanti dan is-suġġett. U wieħed li huwa sew importanti. Jiena nħoss illi Dan jista' jkun simbolu ġdid dwar salima limitu jista' jasal populizmu politiku. Naf rridu neħdu miżuri biex aħna nirregolamentaw remunerazzjoni ta' fl-istess waqt jiena naħseb illi aħna forsi mexin lej punt fej aħna pala politiċi niprofaw namru regolamentazzjoni fuq affarijiet li huma ta' interess intern għal kumpaniji u mhux fidej il politiċi li jiddeċidu. Jiena żgur li aħna ser insibu pożizzjoni komuni dwar bosta punti. Kumenti fil-qosor minħabba li ma tantx ħin. Jiena naħseb li rapport mod ġenerali huwa tajjeb xi elementi li ma nistax naqbel dwarhom. Fej per eżempju hemm problemi mill-punt jgħid li l-problemi tal-remunerazzjoni huma waħda mill-kawżiet tal-kriżi. Jien naħseb li dun nitkellmu dwar fond ta' stabilità mhux fond ta' assigurazzjoni, jiena mhux konvint illi rappresentanti ta' trade unions huma meħtieġa biex ikunu parti mid-diskussjonijiet ta' remunerazzjoni. Jimma nasib fi huwa meħtieġ fl-opinjoni tiegħi il nħarsu li differenzi bi l-iktar remunerazzjoni għolja u l-iktar remunerazzjoni baxxa f'kumpanija. Din hija xi ħaġa illi trid titratta il-kumpanija u mhux il-politiċi. Jiena mhux konfint dawn il bil-percentaċ fejn aħna nejdu kemm irid jitħallas bħala bonus wa tajp li jkollna bilanċ ma naħsibx li din il issib dwar il-percentaċ wara aqwa mod kif aħna nirranġaw l-affarijiet. Forsi jista' jkun l-unika mod imma jiena din ma taġobnix. Dwar il-banek. U tajp li niftakru li mhux il-kumpaniji kollha ma kumpaniji kwotati pereżempju dawk nordiċi hemm bosta kumpaniji li huma foundations U għalek dan l-affarijiet kollha ma japplikawx għal settur tal-banek tan ta' dawk nordiċi. Jina lanqas toġobni joġobni dal-kunċett ta' bonus tax nistaw nfasslu l-emendi u ser nfasslu l-emendi ma nafx fej ser nispiċċaw ma naħseb illi hemm possibiltajiet illi nagħmlu dokument tajjeb illi jisħaq dwar l-isfidi u linija dwar ir-remunerazzjoni. Naħseb li jridu nħarsu lejn il-mera u naraw kemm aħna lest illi nirregolamentaw l-affarijiet biex ikonna eh, mod tajjeb mod sotta kif aħna nagħmlu remunerazzjoni. U mardux namlu dan minħabba din diskussjoni populistika illi eh, ħarġet wara li kena l-krizi ekonomika. Jina naħseb illi bħalissa eh, ma nix laqwa bilanċ fi diskussjoni. Iżda jina zgur li ser konna rapport tajjeb fl-aħħar mill-aħħar, grazzi. Signora President, grazzi l-Onorevoli Kanfer. naqblu il-linja ġenerali tar-rapport tal-kollega tagħna imma jiena ma naqbilx ma dak kif għadu kif qal il-kollega tiegħi tal grupp tal-liberali, ġifieri li remunerazzjoni hija xi ħaġa li tirrigwarda eh, il-sistema l-kumpanija interna imma remunerazzjoni ta' mhux qed nitkellmu dwar il-ħlas li tagħmel kumpanija lill impjegati tagħha imma il-mod kif eh, eh, fuq il-kriterji li jintużaw biex jiġu deċiżi dawn l-ammonti. U eh, kif f'ħafna mill-pajjiżi Ewropej kemm fuq il-Common Agreement hemm ukoll il- regoli, hemm regoli wkoll li definixxu l-evoluzzjoni ta' salarji u salarju minimu, ma nistawx ngħidu illi jekk aħna qed nitkellmu eh, il eh, li jirċivu il-diretturi mhuwiex kwistjoni politika fil-waqt li dik tal-impjegati i Aħna ma rridux nifissaw il-pagi imma rridu nifissaw ir-regoli l-arkitettura illi fiħdana se jiġu iffissati ir-rati tas-salarji. Aħna naqblu 100% ma l-ispirtu tal-rapporter tal rapporter fir rigward ta' eventuali proposti leġislattivi illi jistaw jiġu minnant il-Kommissjoni tlet kommenti fil-qosor ħafna. L-ewwel waħda dwar il-fatt li l-azzjonisti għandhom kollom il-possibilità li jiddefinixxu li jivvotaw jew favur jew kontra ir-remunerazzjoni illi jieħdu id-diretturi. Uh, din hija regola ta' governanza tajba illi l-azzjonisti kollom din is-seta għaliex bekk tiżdied u titkabbar it-trasparenza mill banda l-oħra, il-parti ta' remunerazzjoni li tista' varja memx għalfejn tkun limitata imma kol trid tkun marbuta ma' ċerti kriterji li jridu jkunu kriterji finanzjarji. Ħafna drabi namlu distenzjoni bejn governanza Ewropea tal-kumpaniji eh, Ewropej minn dik tal-kumpaniji Amerikani fil-modi aħna konna nqisu kriterji oħra li ma kienux finanzjarji, naħseb illi issa f'dawn l-aħħar 10 eh, snin morna lura għal daqstant issa hemm bżonn li ninkludu kriterji oħrajn, kriterji ta' responsabilità soċjali, responsabilità ambientali fil-evalwazzjoni tal-parti varjabli ta' remunerazzjoni tad diretturi dawk eh, u mal-kommenti tagħna aħna prezentajna ammont ta' emendi imma il-ton ġenerali ta' dan il-rapport aħna joġobna. Grazzi. Grazzi Vicky. Se niprofa nitkellem malajr, jina nisiq nirgrazzi il-rapporter, jina naqbel ma da kollu l intqar mux ma kollox, ma ma, ma kważi kollox. U qed jara il-wider corporate governance u mhux biss l remunerazzjoni hemm punt li d differenza bejn wieħed qed jieħu riskju fuq il-balance sheet u meta mqabbel ma' fatt li wieħed jieħu riskju u jqasmu. Remunerazzjoni tiegħi pereżempju tista' tkun bbażata fuq il-prestazzjoni fit-tul. Jiena qed nifhem illi hawnhekk Wieħed ħares lejn l-awdituri interni u esterni lejn l-avukati. Għadin xejja xi ħaġa sassiwi. siwi. ħafna l-inti ħares lejn aktar ruoli għas supervizuri fir-Renjonijiet, is-supervizuri issa għedin jagħmlu din jistaqsu lill-membri tal-bord qabel ma daw jispiċċaw fuq bord ta' istituzzjonijiet finanzjarji. Forsi din tista' ssir fosti toħra fl-Ewropa. Naħseb irdu nkunu noqdu attenti meta nitkellmu dwar istituzzjoni finanzjarji żgħar. Ejju nħarsu lej kumpaniji żgħar kif ukoll kumpaniji kbar. U għal darboħra ejjew naħsbu b'mod globali mhux b'mod Ewropew. Hemm riski fejn jekk wieħed jagħmel bosta tassi fuq livell Ewropew biss dan ser ifisser illi il-persuni ser jitilqu mill-post iżda riski xorta jinħassu fuq il-post. Grazzi. Jina u kol ser nintervjeni, imma ser nintervjeni issa. Jien nista' nintervjeni fl-emendi. Rapporter tixtieq titkellem? Tixtieq xi ħaġa biex tagħlaq diskussjoni iva. Nista' nkun fil-qosor. Jiena ħadd nota ta' kollu li ntqal se nirringrazzja l-kollegi tal-kontribut tagħhom. Jiena saperqan, nċi emendi tagħkom. Ta Zgur ser tkunu kostruttivi, mbagħad aħna nkunu nistgħu nċabru flimkien u naraw fejn naqblu fejn ma naqblux. Grazzi. Grazzi tassew. Id-data ta' skadenza għal-emendi għal-10 ta' Mejju u l-konsiderazzjoni għal-emendi ta' wara se tkun l-ewwel ta' Ġunju u mbagħad aħna ser nivvotaw fil-Kumitat fil 22 ta' Ġunju. U din ser tkun xi ħaġa li ser taqaf fil-plenarja ta' Lulju għal darboħra. Issa nistgħu ngħaddu għal punt numru 6 tal-aġenda li huwa dwar regolamentazzjoni tal-kummerċ ta' strumenti finanzjari, id-dark pools. U dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjoni dwar rapport fuq inizjattiva propja, rapporter Kay Swinburne, ek jożbok Kay. Grazzi, Signor President, napprezza din l-opportunità li jkollna l-ewwel ta' opinjonijiet naħseb li hija meħtieġa ħafna minħabba li ferħu li dwar ir-rapport dwar is-swimming pool tiegħi minn u għalhekk naħseb li għandna bżonn ta' xi ftit ta' spjegazzjoni dwar dan ir-rapport u għaliex xneħtiġu. Mifid nisimgħu spiss dwar mifid s-swi u strumenti finanzjari li din kienet parti minn sensila ta' direttivi li rridu jirregolamentaw il-tħaddim tas-suq. Dan kien jinkludi direttiva tal-prospectus, direttiva u takeover tal-trasparenza l-mifidġi taċċettata mill-data tal-implementazzjoni f'Novembru 2007 mis-settur finanzjarju u regolamentaturi u kol. Iżdardu nżammu f'moħna fid-dawl tal-revizjoni tal-mifid is-sena d-dieħla se tkun tles snin wara data tal-implementazzjoni, irdu nżommu f'moħna l-introduzzjoni tal-mifid ħabtet ma l-periodu l-aktar instabli ta' swieq u għalhekk issa kull impatt akkumulat minn dak iż-żmien ser iħoss l-impatt tal-kriżi wkoll. Iżda ġabla ta' xewka tal-leġiżlazzjoni tal-mifid kien li tiżdied il-kompetizzjoni u tiżgurata aktar armonizzazzjoni fis-suq finanzjari. Jidher illi flatturi kollha hemm l-arfin illi tneħħija ta' regola ta' konċentrazzjoni l-iktar għal trading tal-equities biex jizguraw aktar kompetizzjoni wassal għal anqas spejjeż għal aktar protezzjoni u aktar armonizzazzjoni taswiq finanzjarji Ewropej. Uja ekkela lan li tamel, dan il-rapport ser jiffoka fuq l-infrastruttura tassu l-iktar il-pjattaformi differenti tal-kummerċ, ser jiffoka u kol dwar trasparenti, trasparenza ta' qabel u wara l-kummerċ. Ser kun evalwazzjoni u kol, dwar jekk laqwa prinċip ta' eżekuzzjoni li ġew stabiliti mill-mifid liktar dawk li ħarsu il-mekkaniżmi ta' counter trading ser jaraw qegħdin jaqdu il-issu u qed jipprovdu u qed jipprovdu biżejjed protezzjoni. Iżda minħabba il-kriżi kien hemm bosta bidliet fis-suq mill-introduzzjoni tal-mifid. Naraw il-wasta ta' teknoloġija u l-użu mifrux ta' tal-kummerċ elettroniku b'frekwenza għolja. U għalhekk il-derivative trading u derivative products jistħoq ilhom aktar trasparenza. F'din l-era ġdida ta' teknoloġija u l-ħtieġa trasparenza, ir-rapport ser jinvestiga l-użu ta' dark pools għal ordnijiet kbar ta' kummerċ. Il-venues ta' wara l mifit ġew implementaw il-dark u lit trading. U għalek dan sar minar il-pre-trade transparency. U dan zdiet fuq il-pjattaformi kollha, l-iktar l-iskambji tradizzjonali, il-faċilitajiet msejħa MTFs u l-internalizers sistematiċi. Huwa permezz tal-kummerċ li sar over the counter u il-BCNs li dejjem eżistew anke qabel il-MIFID issa dawn huma plattaformi elettroniċi li jisaxħu over the counter OTC u mhux b'mod trasparenti għal daqstant. Caesar tagħmel eżerċizzju ta' data capture biex tara kemm hemm kummerċ li qed isir bil-moħbi u tara jekk hemmx limitu għal volum tas-suq. Jekk dan jagħmel ħsara fuq il-prezzijiet. Is-suq tal-Istati Uniti għal regolamentazzjoni tal-trading platforms huwa aktar avvanzat milli dak tal-Unjoni Ewropea. Għadin naraw jekk nistgħux nitalmux il-lezzjonijiet. L-aktar minħabba illi bħalissa l-autorità ta' servizzi finanzjari fil-Renju Unit tevalwa li għanqas minn wieħed fil-mija tal-equity trading isir bil mohbi Fl-Istati Uniti id-dark pools huma dawk ta' 10% fil-mija tal-volumi tal-kummerċ. Jiena nsuġġerixxi l-membri biex huma jaqrawx id-dokumenti biex huma familjarizzaw ruhom mad-dark pools u l-postijiet fejn ikun hemm id-dark trading. Ir-rapport ta' jannar 2010 meħejjem is-Sinjura Lagarde huwa utli ħafna id-dokument tal-konsultazzjoni Caesar u ma tajbin ukoll. U il-grupp TEB TABB ta' Ottubru 2009 u għam sejja Trading in the Dark in Europe u għaw kol wieħed siwi ħafna. Jena saper għan għal-kommenti ta'kom f'dan l-ewel skambju ta' opinjoniet li nittamaw jisawar il-dokument e kifu huwa qiegħed jiżviluppa. Grazzi. Grazzi ħafna. Għaw xaħat li jishtiq jintervjeni f'dan l-istadju? Sur Kanfan. Ola, skużani ma kontrajtek. Mela l-ewel Ola Schmidt. Grazzi ħafna, Signora Presidentu, grazzi l signora Swinburne għal dik l-introduzzjoni. L-ewel mistoqsija Tija hija lilek. xie tittamel dwar dan x'taħseb dan huwa din xi ħaġa tajba jew ħażina għas-suq forsi tista' tgħidilna x'taħseb int dwar dan. Għaliex naħseb illi dan huwa essenzjali. Din hija xi ħaġa li għandha mnejn tkun tajba għal li fissar ta' prezzijiet fis-suq u eh, li toħloq suq illi jaħdem aħjar Jiena u koll provajt nistudja u neżamina id-dokumenti Jiena ma asma xsebt imma li kont qed tagħmel rapport fuq il-swimming pools. Imma jekk inti qed tuża il-kelma dlam u qed tagħmel dan il-kummerċ fid-dlam, dan qed ovvjament jagħti l-impressjoni li ma tantx hija ħaġa tajba. Meta aħna konna involuti fil-mifid u kienet storja twila dak iż-żmien, Wieħed mill-argumenti ewlenin u waħda mill-klim li semmit ħafna kienet propju it-trasparenza. Kulħadd li jkun fissu għandu jkollu possibilità illi jifhem u jkun jaf x'inhu għaddej. Jiena personalment eh, għandi xi investimenti u nixtieq jista' jkun inkun naf illi eh, mhux ta' kuljum jiena nkun qed nagħmel l-investimenti tiegħi fil-għama u fid-dlam. Għalhekk l-argumenti għaj huwa dan jekk dan e, jirrappreżenta parti kbira missu suq hija xi ħaġa li qiegħda dejjem tikber fl-Ewropa, mela naħseb illi għandna naraw x'se nagħmlu. U nippruvaw kemm jista' jkun inkabru it-trasparenza mingħajr ma nitilfu strument importanti ħafna e, għal mm, negozju ta' dan it-tip għalix dak li jinti għat kej u għalli il-teknoloġija ġdida tal-IT bidlet issu mill-iħsa l weċ kien iktar faċli illi aħna nindirizzaw din il-problema meta kien hemm ħafna ekwita illi kienet qed kull kuljum meta fil-waqt li il-kummerċ trading kien għaddej fil-borza imma illum l-affarijiet inbidlu. Imma kif qed tisma' anki minn leħni eh, jina eh, ma tantx inċertu qiegħed eh, naqra imbeżza rrid noqgħod lura ma nħobbx li jkun hemm ma toġobniex l-ideja li jkun hemm strument finanzjarju li jkun inħadem jew kun intuża fid-dlam kif qed ngħidu hawnhekk. dwar il-rekwiziti ta' kapital, eh, ovvjament kollox irrid ikun trasparenti u il-parteċipanti kollha fissu għandhom almenu ikollhom l-opportunità biex jifmu u jkunu jafu x'inhu għaddej, jkunu jafu x'inhu għaddej fis-suq meta huma ikunu involuti eh, f'dan il-kummerċ. Grazzi. Grazzi ħafna Oli. Inti għat Eh, kummerċ għaqli jew sensittiv. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Kej u rapporter għal prezentazzjoni tagħha, imma xorta jkolli nisqar illi bħala assistent relatur għadni ma fimx x'inhu il-għan tagħna qed nippruvaw nindirizzaw hawnhekk għalfejn qed niddiskutu id dark pools. Naħseb illi għaliex hemm xi tħassib f'ċerti oqsma minħabba nuqqas ta' trasparenza il fat li memx data affidabli fuq id-dog pools u huwa diffiċlu wkoll wieħed jikseb statistika affidabli għalhekk ma tantx naf kemm nista' ninvestigaw f'dan il-qasam u jekk fil-fatt hux fir-realtà eh, parti mudlama tas swieq finanzjarji tagħna. Xi mill-artikli naqrajt Eh, għalu illi minħabba il-krizi finanzjarja hemm tħassib illi hemm suq fuq żewġ saffi illi il-kummerċ fid-dog pools qiegħed dejjem jikber u dan ovvjament qed jimmina l-fiduċja tal-pubbliku f'dawn is-swieq għax qed ikabbar il nuqqas ta' trasparenza u dawn huma naħseb affarijiet illi aħna għandna nindirezzawhom. Jena naqbel ma' għolix met hemm riski x'inhu ma l-benefiċċji, x'inhu ma l-valur ta' dawn id-dark pools hemm min jgħid illi id-dark pools jikkontribwixxu għall-likwidità u jekk aħna naħsbu dwar CRD erba fejn qed nippruvaw inkabru l-likwidità forsi hemm xi vantaġġi x'inkisbu imma jien rajt ukoll illi xi ħut mit-traders f'dan il-qasam jaħsbu illi dan irid isir kollu bil-miftuħ u jiġifieri hemm ħafna nis li għandhom opinjonijiet diverġenti. Jiena nittama li bħala assistenti relaturi inkunu nistaw eh, nifukaw fuq ċerti elementi u mux biss nisu l-affarijiet mill-dawl ta' direttiva dwar il-mifid. Emmin jgħid li din il-parti ta' suq trid tibqa' issir fid-dlam biex ma jkunx hemm distabilizzazzjoni ta' suq u mbagħad hemm oħrajn li jgħidu rridu naħsbu għal ħsara potenzjali minħabba nuqqas ta' trasparenza f'dan il-qasam. Imma naħseb illi se jkun hemm iktar eh, kummerċ uh, fid dark pools u l-fatt li ma tantx nafu x'qed isir f'dawn id-dark pools. Jiena naħseb illi għandna niffokaw propju biex infasslu in il-kamp tal-applikazzjoni biex nindirizzaw xoħut minn dawn il-kwistjonijiet, forsi hemm bżonn ta' iktar analiżi, iktar investigazzjonijiet, forsi l-Kummissjoni għandha tidħol f'dawn l-oqsma iktar fid-dettal, imma jina ma nixtieqx li konna diskussjoni teknika dwar jekk il-MIFID kienet suċċess jew le u dwar il-trasparenza il qabel u wara il-transazzjonijiet, eccetera aħna għanna din l-opportunità biex niddiskutu affarijiet iktar fondamentali fir rigward ta' trasparenza u kwistjonijiet li rigwardaw il-likwidità. Grazzi. Iva, jiena naqbel ma dak li għada kif għalet għallin, għawnek u koll għal darboħra bħala Parlament Ewropew għanna l-opportunità illi inres u proposti, eh, proposti politiċi illi sej jiġu qabel il-modifika ta' direttiva li ħabret il-Kummissjoni. Ġifiri għanna l-possibilità illi nsemmaw leħinna f'dan id-dibattitu hija ħaġa tajba. Aħna għanna viżjoni tal-benefiċċji li qed infittxu fid-dark pools, imma anki tal-inkonvenjenti li din il-żvantaġġi diġà semmew imma hemm il-kwistjoni ta' nuqqas ta' trasparenza. Waħda mill-lezzjonijiet li ħadna mill-kriżi jridu naraw aħjar kif qed jaħdem is-suq u dawn id-dog pools huma propju l-antitesis ta' dak illi aħna suppost qegħdin nagħmlu. Hemm bżonn li jkun hemm iktar trasparenza mhux iktar ehm, eh, li l-affarijiet ikunu qed isiru fid-dlam il-high frequency trading jizviluppa u jizviluppa biss għal dawk li jieħdu il-commissions u minn mebda utilità ebda vantaġġ għall l-ekonomija reali. Anzi, dan iwastu biex il-kabru l-instabilita, il-fat li l-affarijiet ikunu ċajpra u li ħadd ma jifhem xejn. Irridu naraw minn dawn l-affarijiet eżattament min qed igawdi, min qed igawdi sfortunatament huma il-banek. Hemm diġà diretturi fil-kumpaniji naf fi Franza ma naf barra minn Franza, ma hemm kumpaniji li huma kwotati fil borza li jgħidu li hemm bżonn assolut li din is-sistema tiġi riveduta għaliex hija kontraproduttiva għal kumpaniji l-kbar. Għaliex huma ma jafux minn qed jagħti l-ordnijiet, minn qed jieħu pożizzjonijiet u naħseb illi Huwa importanti ħafna illi aħna nisimaw l-opinjonijiet tagħhom li hija għal darba forsi tista tkun kontra dik eh, l-opinjoni tal-banek illi edin jifittxu illi kunem iktar mekanizmi li ħarsu l-interessi tagħhom. Eh, il-mifid vera illi naqqas l-ispejjeż ta' tranzazzjonijiet imma peress li il-pjattaformi żdiedu u l-ispazji tal- eh, fejn jistaw jimbijaw dawn l-azzjonijiet żdiedu meta wieħed jara l-ispejjeż u l-evoluzzjoni tal- dan il-brokering qed naraw li huwa stabbli għalhekk m'hemm ebda benefiċċju għall-investituri imma hemm benefiċċji kbar mhux ħażin għal eh, grupp żgħir ħafna ta' nies. Grazzi. Thank you, Catherine. Grazzi, Catherine. Grazzi, Signora President, grazzi le rapporter u le shadow rapporter Jiena naqbel ma dawk li għalu li trasparenza hija ta' priorità u l-kelma dark pools tagħti l-impressjoni li hemm affarijiet perikolużi għaddejjin hemmhekk. Imma jiena għadni minix konvinta dwar kwestjoni li torbot il-mifid u um, il-kxif tal-prezzijiet ta' qabel ma jsir il-kummerċ Din hija xi ħaġa illi rridu neżaminawha u rridu naraw jekk tassew naqblux jew aħniex kontra xi ħaġa bħal din. Ngħid żewġ affarijiet ir-rapporter semma għad ta' dokumenti li kunu utli għal dan il-komitat. Forsi s-segretarjat jista eh, jiżgura jizgura illi aħna konna ċess għal dawn il-dokumenti permezz ta' l-email jew permezz tal-website. Iktar ma jkollna dokumenti iktar aħjar. Umbat, Nafu kol illi il-Kommissjoni u kol kella workshop fuq dawn id dark pools u ikun interessanti li kun nafu min attenda għal dan il-seminar u xħarraċ minnu dan il-workshop. Dana kien eh, workshop fuq il-MIFID Review. Grazzi ħafna, Signora President. Uh, eh, jina nkun mistiedna f'ħafna minn dawn il-workshops, ħafna drabi ma nkunx nista' nattendi għalihom għax nkun qiegħda bil-qiegħda hawnhekk fostkom hija mhix ħaġa sabiħa li wieħed jaħseb il-Kummissjoni qed tagħmel ħafna xogħol interessanti u aħna ma nkunux nistgħu nieħdu sehem fih. Nixtieq ngħid żewġ affarijiet issa dwar it-titlu ta' dan ir-rapport ta' inizjattiva propria li huwa naqra stramba li wieħed jgħid isemmi l-klim dog pools, eccetera Aħna konna suppost eh, qed tinfittxu xi alternattiva għal dawn il-klim dog pools imma marna xinniex mid-dera. Dana kien bil-ħsieb illi aħna jkollna l-possibilità Uh, neżaminaw affarijiet bħal algorithmic trading illi mhumiex eh, affarijiet li jsiru fid-dlam għalek huma affarijiet li huma wkoll marbuta mal-infrastruttura illi jorbtu ma' dan ir-rapport li għandu titlu ek Stramp. U eh, ħafna uh, drabi uh, l-Komissjoni toħroġ b'xi ħaġa aħna nkunu rridu nirrispondu naraw illi ma jkonniex mezz illi aħna namlu dan. Jiena nixtieq illi Eh, nkunu nafu eżattament nkun naf x'taħsbu intom dwar l-algorithmic trading jekk x'inhuma l-effetti tiegħu u l-benefiċċji tiegħu u anki dwar id-dog pools x'jiġri meta wieħed jaqbes ċertu limiti massimi. Forsi uh, eh, kunem hemm memx għafin kunem takeover ma forsi kunem xie pozizjonijiet li jistaw jittihdu fidla minn arma swi eh, jindunaw malar bizzejiet. U jġifir jiena nishtiq nkun naf xtaħsbu intom dwar dan sfortunatament aħna l-għanna uh, eh, data u lanqas il-reviews imma nittama li meta niġu biex nifinalizzaw il-rapport ikonna ftit iktar informazzjoni disponibli. U uh, li s-segretarjat il jiprovaw illi jiġbru dawn il-dokumenti f'post wieħed u jibatunna il-links sabiex aħna Eh, nkunu nistaw naqrawhom, jiġifieri stennew illi eh, tirċivu pakket kbir ħafna fil-kaxxa tal-posta elettronika tagħkom. Jena nishtiq uh, eh, nirringrazzja lil kulħadd tal-kommenti tagħhom. Iva, dawn huma affarijiet illi jsiru uh, biex ngħidlek fid-dlamu għalhekk id-dejta hija diffiċli li wieħed jiksibha. Ir-regolaturi nazzjonali f'dawn l-aħħar disa' xhur kienu qed jiġbru din uh, l-informazzjoni u għalhekk dal-waqt ikonna din l-informazzjoni fidejna dwar kemm qed isir kummerċ fid-dlam fl-Europa. U dan jiġri din l-informazzjoni se tkun fidejna sakemm niġu biex nifinalizzaw ir-rapport. Issa dwar jekk dawn huwa xaffarijiet tajbin jew ħżiena e, xaħut minnkom kontu għawnek meta daħlu dawn l-eżenzjonijiet mifid. Iva, kienem raġunijiet fuq l-iceberg trading, dawn il-tit e, li dawn mm, l-ismijiet u ma kolla diffiċli ħafna, imma għandhom utilità ximpattandum fuq il-formazzjoni tal-prezzijiet u ximpattandum fuq is-suq u fuq kulħadd. Għalhekk irridu neżaminaw mill-qrib ħafna illi jkun hemm trasparenza qabel ma jsiru il transazzjonijiet u anke mbagħad kif isir il-rapportar wara li jsiru transazzjonijiet me mebda konsistenza bħalissa u dan il-rapporti jistgħu jiġu differiti għal tliet jiem jiena uh, ma nistax nifhem meta tkun ġustifikata illi uh, meta jkun hemm raġuni valida għal dan id minn ta' tliet ijiem jekk id-data tkun ġiet irrapportata u għalfejn ma tistax tingħata fit-tmiem dak il-jum stess. Naħseb illi f'din l-era ġdida ta' trasparenza uh, naħseb illi hemm bżonn illi uh, min qed juża dan id-dewmin ta' tlettijiem ikun jista' jiġġustifika ruħu Jina naħseb illi għanna ħafna formazzjoni fuq xiex naħdmu u fil-ġemat li ġejjin aħna se jkonna prezentazzjoni sizel waqt il-workshop eh, naħseb li se jsir fit-12 ta' Mejju mhux sejra żball tajt il-kellima se jkun hemm eh, diskussjoni fejn se jattendu Sise u kull wieħed mir-rappreżentanti ta' dawn il-trading venues kollha u eh, l-investituri istituzzjonali se jiġu jajdunna x'numa eh, il-vantaġġi l svantaġġi u l-aspetti mhux daqshekk sbieħ ta' dak kollu illi jiġri. It-teknoloġija iva tbidlet, id-dinja eh, għamlet passi ta' ġgant f'dawn l-aħħar tliet snin fir rigward ta' dawn il-pjattaformi tal-kummerċ, bżonn li nifmu naraw x'inhi l-infrastrutturi biex ikonna pjanijiet ambizjużi dwar għal kif aħna rridu l issu ikun, kif tista' tissaħħaħ it-trasparenza mingħajr ma dan issir skapitu ta' dawk il-persuni illi għandhom eh, blood trades illi rridu joħorġu minnhom. Aħna rridu nsibu soluzzjonijiet minar ma naraw kif se naħarbu minnhom fil-spazju tal-beħ tal-OTC. Hemm bżonn li jkun hemm proċess inklużiv ir-relaturi assistenti jiltaqgħu eh, ta' spess sakemm tkun għadha qiegħda tasal id-dejta mir regolaturi nazzjonali u minn siza jiġifieri naf li il-kalendarji tagħna huma mimlijin daqs bajda imma se jkun hemm il-dati ta' dawn il-laqat nittamel tkunu tistgħu tattendu għalihom u meta din id-data man man li toħroġ nittama li l-laqat ikunu jistaw ikomplu. Grazzi tal-opinjonijiet ta'kom u naħseb illi misċin fil direzzjoni it-tajba, pero kienet ħaġa utli li nisma l-opinjonijiet ta'kom qabel ma joħroġ ir-rapport finali. Fisem il-Komissjoni għanna l-Maria Valenza. Ser nadila il-kelma issa skużani tal-li għamilt dan wara li smajna nir-reporter. Jekk joġbok, Maria. Grazie ħafna, Signor President. Aħna nil din inizjattiva mill-Parlament Ewropew Aħna nħossu li dinja konformi mal-mod ta' kif nasbu. Fil-fatt dan ir-rapport tal-Lewn Initiative u koll interventi kollha li smajt uh, jifukaw mod partikolari fu eh, kwistjonijiet li aħna ġeneralizzaw fil-review tal-MIFID. Issa, fil rigward ta' żewġ punti li tqajmu mill-membri parlamentari Ewropej, nasab li hemm żewġ punti partikolari li jilhom jissemmew ħafna f'dan id-dibattitu. L-ewwel trasparenza t-tieni hija l-kompetizzjoni u ġustizzja. Aħna nħossu li dawn l-annijiet ġew eh, prezentati sew mill-mifid u dak li għanna namlu sa ħames snin sit wara l-adozzjoni tagħha hija li wara naraw li dawn is-setta dispożizzjonijiet qegħdin f'posthom u qed jirrispondu għal dawn l-annijiet. Naħseb li kulħadd hawnhekk f'din il-Kamra jaqleb li għandna bżonn ta' trasparenza, xir u kompetizzjoni ġusta. Għal daqstant irridu niċċekkjaw eh, kemm huma utli id-dark pools biex nkunu nistaw nevitaw li konna effett distabilizzati. Rridu niċċekjaw ukoll jekk eh, partijiet ta' suq opaki nistaw nsejħulhom dark pools, etc. jew inkella xi forum ta' trading tal-OTC oħrajn għandhom jiġu regolati b'mod differenti. Għaldaqstant aħna qegħdin fuq l-istess triq nana l-istess opinjonijiet, l-istess għanijiet, u din hija xaġa importanti ħafna għall-istituzzjonijiet. Fi rigward tal-workshop fuq trasparenza, aħna ma organizzajniex eh, workshops eh, formali, kellna xi laqat kif ġeralment ikonna u f'ċertu każijiet flok ikonna laqat separati mal-industrija, aħna niġbrom kollha fl-istess eh, kamra. Jiena nħoss li dinja opportunità tajba biex najt li aħna ser ikon eh, laqat u diskussjonijiet mal-Parlament Ewropew, aħna qed nippjanaw ukoll li konna smih pubbliku dwar il-MIFID, probabbilment f'Settembru, u aħna ser ninfurmawkom dwar xikun ser jiġri nkunu kuntenti li jkun hemm xi eh, membri parlamentari Ewropej li jintervjenu dwar dan is-smieħ pubbliku. Grazzi. Grazzi, Kate. Le, ma t titkellem Allura, grazzi ħafna. U kif ġa smajtu il-pass li miss f'dan il-proċess huwa il-workshop fit-12 ta' Mejju. Aħna manniex dati oħra proposti sissa. Alla stant issa ser nadi fuq punt seba' fuq l-aġenda tagħna li huwa dwar l-autentikazzjoni tal-muniti tal-euro u trattament tal-muniti tal-euro li mumiex tajbin għad-ċirkolazzjoni. Is-sur Binev, ek joġbok. Grazzi, signor President. Jina ser nitkellem bil-Bulgaru għaliex dina xaġa teknika ħafna. Kollegi? nixtieq nirringrazzjakom tal-li għafdajtu fideja dan ir-rapport. Lan ta' din ir-regolamentazzjoni hija li ikonna proċeduri dwar l-autentikazzjoni tal-Eurocoins u l-fat li dawn ikun tajbina ċirkolazzjoni. Li falsifikar tal-muniti tal-euro hija teddida kbira, mod partikolari għal denominazzjonijiet l-olin U dan jista' joħloq problemi u xkiel l-istituzzjonijiet konċernati biex dawn ikunu jistgħu iffittxu għal min qed jagħmel eh, għal dawn il-muniti falsifikati. Dan joħloq differenza fil-grad ta' protezzjoni tal-munita regolamentazzjoni tiġbor fija strument vinkolanti li huwa neċessarju għall-istabiliment għal metodu komuni għal munita tal-euro u l-autentikazzjoni tagħha. Dan l-istrument ser jiġi applikat mill l-istituzzjonijiet ikkonċernati. Dan il-kuntest, il-proposta preżenti timmira li tassigura li jkun hemm implementazzjoni effettiva fiż-żona euro proċeduri komuni għal l-autentikazzjoni l-autentikazzjoni tal- muniti tal-ewro li qegħdin jiċċirkulaw u wkoll għal mekkaniżmi ta' dawn il-proċeduri. Bħala rapporter jiena naqbel mar l-approċċ tal-Kummissjoni u l-proposti tal kunsel biex nipruvaw intejbu it-test ser nintroduċu għat ta' mendi għal proposta tal-Kummissjoni kummissjoni. Waħda mill-għanijiet għaw l-għanin ta' regolamentazzjoni t tassigura li l-istituzzjonijiet jgarantixxu li l-muniti tal-euro li jirġaw f f'ċirkolazzjoni jkunu soġġetti għal proċess ta' screening biex naraw jekk mhix autentiċi jew le. Dan l-screening għandu jiġi mamul permezz ta' uh, magni li din nimsemmija f'paragrafu 5 paragrafu 3. Minħabba il-fat li l-autentikazzjoni tal-muniti tal-euro joħolqu spejjeż għall istituzzjonijiet li għedin involuti f'dan il-proċess, jiena nissuġġerixxi li dawn għandhom jingħataw id-dritt li ikollom handling fee. Sissa konna qed nitnużaw eh, terminu istituzzjonijiet li għan nozzjoni ġenerali, pero se nużaw dan it-test li ġej, autoritajiet autorizzati jistaw jamlu tariffi biex ikopru l-ispejjeż tagħhom. Dan ser jieħu post it-test kif inhu propost bħalissa. Aħna nissuġġerixxu li paragrafu Iħor jizdiet li jippermetti għal perjodu tranzizjonali ta' tliet snin li u dan jibda mill-ewwel ta' Jannar 2012. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu delegazzjonijiet speċjali mid-dispożizzjoni tal-ewwel sentenza għal eh, magni ta' proċessar tal-muniti li sissa ilhom kienu qegħdin jintużaw. U dawn ikunu urew li hemm kapaċità li dawn jistgħu jindunaw li jkun hemm falsifikar tal-muniti muniti. Anka jekk dawn mhux inkludi fil-lista fuq il-website f'artiklu 5 paragrafu 3 dawn it-tip ta' derogazzjonijiet ser jiġu adottati wara konsultazzjoni mal-CCEG. Fir-rigward artiklu 6 paragrafu 2 aħna nħossu li huwa obbligu tal-Istati membri li jimplementaw proċeduri u linji gwida biex jassiguraw li jkun hemm taħriġ tajjeb biżejjed tal-Istat involut fil-proċess ta' autentikazzjoni tal-muniti tal-euro. Dan ġi introdott permess ta' emenda mill-Kunsil, aħna però iżidna kjerifika oħra biex nassiguraw li l-Istati membri kun jistaw jihdu assigurazzjoni mill-istituzzjonijiet u jimpiegaw eh, staff li kun imħarreġ mod tajjeb ħafna. Apparti il-magni li ser ikunem fl-Istati membri, aħna naqblu ma' kompromess ta' 25% tal-volum net totali akkumulat tal muniti maħruġa mill-istat membru eh, sala ħar tas sena ta' qabel. Dan huwa possibbli mhux biss għall-istati membri żgħar iżda għal dawk l-istati membri li l-att ta' magni huwa kbir ħafna. Fl-istess ħin aħna nħossu li dan huwa l-minimu li għandu jsir biex ikunu nistgħu niggarantixxu lan ewlieni ta' regolamentazzjoni b'mod partikolari biex eh, nipproteġu l-ewro mill-falsifikar. Aħna wkoll issuġġerina eh, dispożizzjoni oħra biex ikollna skop iktar wiesa ta' dawn il-magni fuq medda twila ta' żmien. Dan huwa rekwiżit u dawn għandhom jiġi reveduti b'mod alternattiv. Waqt il-konsultazzjonijiet tagħna mal-ispeċjalisti mill-Olaf, aħna sibna li joħroġ xi gas meta jinfetħu xi kontenituri. Dan huwa minħabba l-fatt li kun hemm reazzjoni kimika ta' użu ħażin u doża ħażina ta' sustanzi varji li qed jiġu intużati. Allura meta dan jiġi assoċjat ma' riskju tal-handlers allura mek il-tariffa għanda tiżdiet u din hija ta' 20% tal-valur nominali. Biex aħna niksbu iktar trasparenza tal ta' dan il-proċess, f'dan il-proċess aħna nissuġġerixxu li jkun hemm introduzzjoni ta' dan ir-rekwiżit. Il-Kummissjoni wara li rċiviet u analizzat ir-rapport tal-Istati Membri ikollha eh, toffri lil kumitat Ekonomiku finanzjarju riżultati dwar l-autentifikazzjoni tal-munita tal-ewro u ta' dawk li huma tajbin biex jiġu ċirkolati. Biex nikkonkludi nixtieq insemmi li dan ir-rapport ġi kreat fil fihdan il-prinċipju tal- eh, Fedan il-prinċip ta' sussidjarietà u proporzjonalità. Xtieq nirringrazzja lil kulħadd, rappreżentanti tal kunsil tal-Kummissjoni, gruppi politiċi u wkoll nixtieq nirringrazzja lil Olaf talli asmu eh, l-opinjonijiet tagħhom magħna. Grazzi ħafna. Is-sur Pedar Kjoġbok. Grazzi. President. Nishti nirringrazzja l-rapporter ta' rapport ta' sektajja tajjeb u jena naf li di miex kwestjoni li qed għajem ħafna diskussjoni politika ħafna argumenti, però din hija kwestjoni li dwara nixtieq ngħid xi ħaġa. Nixtieq nagħti xi suġġerimenti. Jena studjaj dwar dan is-suġġett u għal daqstant għandi xi idejat. Naħseb li huwa importanti ħafna li niddefinixxu din is-sitwazzjoni, din definizzjoni importanti ħafna li xi test huwa wieħed li huwa faċli, pjuttost faċli tifhmu. U naħseb li meta l-kull li diskuta dan id-definizzjoni ma kienieċ kwistjoni daqshekk importanti però għalija hija importanti u allura nħoss li l-Parlament Ewropew għandu jiddiskutih dan. Naħseb li wkoll għandna nitkellmu dwar il- magni li qed jiċċekjaw dawn il-flus u meta dawn għandhom jiġu eh, għandhom jissostitwixxu il-magni l-antiki jista' jkollna xi data ta' skadenza. Meta xi ħadd jaħdem eh, jaħseb f'xi idea ġdida biex jagħmel falsifikat tal-muniti, aħna ma nistgħux noqogħdu noħorġu kull darba magni ġodda li xirrit ikonna klienti regolari għal dawn il-produtturi tal-dawn il-magni. il produtturi tal magni ta' tal dawn il magni U x'se għamlu minn dawn il-magni meta ma nibqgħux nużawa, meta ma jkunux għadhom tajbin. Issa punt wieħed b jgħid li l-istaff għandu jiġi imħarreċ skont ir-regoli ir-regoli li jiġu fasla minn stat membru. Però naħseb li għandu jkonna eh, taħriġ li għandu jkun pan-Ewropew li jkun tajjeb biex ikopri l-Ewropa kollha. Jiena naħseb li il test tal-Parlament Ewropew huwa fil-fatt wieħed tajjeb, però jiena nippreferi il test tal-Kunsill u naħseb li għandna dejjem nażlu l-aħjar lingwaġġ. U se nagħmel ukoll xi proposti fisem il-partit politiku tiegħi grazzi. Grazzi, Silvija Kjoġbok. Grazzi, Signora President, grazzi l rapporter għal xogħol li għamel fuq suġġett li huwa kemm tekniku u utli. Mikrofonu għal kellima jekk joġoba, mikrofonu. <laughs> Merci, skużima. No, paske il-kwistjoni tal-fiduċa fil-munita hija kwistjoni ta' interess komuni għal daqstan kollu li jista' jwassal għal tisħiħ ta' approach Ewropew eh, f'dan ir-rigward aħna nilqawh imma nistaqsi x'inhu r-rwol tal-Banek Ċentrali Nazzjonali bħalissa Qabel meta konna ħloqna s-sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali kien hemm rabta bejn il-Banek Ċentrali Ewropea u dawk nazzjonali propju biex ikun hemm kontroll tal-muniti li jkunu qed jiċċirkolaw fl-aspetti iktar prattiċi din biex ħaġa fondamentali ma xort hemm kwestjoni ta' fiduċa u mbagħad hemm irridu naraw ukoll illi ma nżidux in-numru ta' entitajiet illi eh, jkunu involuti f'dan ir-rigward. Grazzi.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 Waqt li aħna nitkellmu dwar l-autentikazzjoni u problemi ta' dan it-tir bil-munita euro f'pajjiżi hemm eh, dibattitu vjolenti dwar jekk ċertu pajjiżi għandhom xi joħorġu miż-żona euro jew le. U jiena nħoss li din hija xaġa ironika ħafna. U naħseb li anke membri ta' dan il-kumitat li jitkellmu dwar eh, fuq id-dibattitu Ġermaniż ippruvaw jaqsmu eh, iż-żona euro. Naħseb li din hija xi ħaġa li għandna diskutu iktar tard għaliex inkella din id-diskussjoni li qed diskutu llum ser tkun waħda li ma tagħmilx sens. Grazzi. Għam xaħat tiħor li jishtiq jitkellem dwar il-muniti? Naħseb li dan mhux dibattitu dwar iż-żona għal għalkemm huwa validu li konna uh, t voti ta' dan it-tip. Jina nxtieq ngħid li li s sur kikolk dwar il-punt li għadu kem għajem. Il-Kummissar Il-Kummissjoni hawnhekk is-Sur Janis Sinakis jixtieq jitkellem. Grazie, Signora President. Nishtiq Nixtieq ngħid kemm tejn iva nixtieq li s sur Binef għar rapport tiegħu u nista' ngħid li dan ir-rapport huwa wieħed kostruttiv u kollaborattiv ukoll huwa kostruttiv għaliex il-punti li għajjem fil-fatt itejbu il-proposta inizjali. It-tieni punt huwa kollaborattiv għaliex is-sur binef ċabar flimkien l-esperti permezz ta' laqat differenti u irnexxielu jiġbor flimkien l-iktar punti importanti u l-iktar punti raġonevoli li għandhom jiġu mqajma. Għal daqstant minn naħa tal-Kummissjoni jena nixtieq ngħid li naqbel ma' suġġerimenti ta' Sur Binef jista' jkun hemm xi dettalji żgħar li jistgħu jiġu irranġati b'mod trilaterali, informali jew jekk neċessarju b'mod formali flimkien mal-Kunsill mas segretarjat tal-Kunsill u l-Presidenza. Nixtieq ukoll nagħti xi spjegazzjonijiet tekniċi dwar il-kwistjonijiet li tqajmu sissa, definizzjoni ta' muniti mhux tajbin. Niddefinixxu E, din il-ħaġa, definizjoni ta' muniti mux tajbin għax ħaġa li provajna namlu ktar kmieni. Aħna il kol niftakru il- Il-rekomendazzjoni ta' Mejju tal-2005 kienet tinkludi il-dawn il-muniti mux tajbin. Issa, kwalunkwe definizjoni ta' muniti mux tajbin miex tajba bizzejet. Għadda stant aħna adottajna proċedura differenti u flok għazilna definizjoni teknika għal muniti mux tajbin, aħna għazilna eh, definizjoni funzjonali. U għedna li kwalunkwe munita ġenwina li ma tiġix accettata waqt il-proċedura ta' autentikazzjoni hija mhux tajba, hija meqjusa mhux tajba. Allura aħna għandna definizzjoni ta' muniti mhux tajbin bizzejet. mhijiex waħda teknika iżda waħda funzjonali. It-tieni kwistjoni kienet dwar flima stadju dawn il-magni għandhom jiġu sostituiti. Ir-risposta hija din għandhom jiġu sostituiti meta dawn ma jistawx jagħmlu xogħolhom sew kif suppost. Dan japplika mhux biss għal eh, magni sa wkoll għan-nies. Issa, fl-istadju meta nindunaw jon kera l-kumpanija tinduna li l-magna taħħa ma diex taħdem mod tajjeb u ma tistax tagħmel autentifikazzjoni tajba bizzejet tal-muniti, il-kumpaniji li kuna qed jużaw dawn il-magni irridu jibdluhom. X'tagħmel b'magna li ma tkunx għadet taħdem tajjeb? Dina forsi xi ħaġa li m'għandniex għalfejn noqgħod nitlu fid-dettall dwara issa, hija xi ħaġa li forsi nistgħu niddiskutu il-kumpanija tista' tiddiskuti mal-produtturi ta' tal-magni. It-tret kwistjoni kienet ferm interessanti. It-taħriġ għandu jkollu dimensjoni pan europew u għalissa edin najdu u l-kol naqblu. Is-Sur Binef u il-Komissjoni naqblu li għalissa minħabba il-differenzi li jem fil-regoli applikabli fl-Stati membri, palissa għanna nastienu milli namlu obbligatorja li konna taħriċ uh, eh, fuq livell Ewropew. Però aħna il-Kummissjoni uħut minna preżenti hawnhekk qed jaħdmu fuq din il-kwistjoni aħna qegħdin fil-proċess ta' preparament għal eh, għodda tal-taħriċ Ewropew għall autentikazzjoni Għalissa nħossu li m'għandniex tal-fejn għamluha obbligatorja, pero iktar tard wara xi ftit snin ta' implementazzjoni aħna għandna forsi Per eżempju fl-2015 niddiskutu xi kwistjonijiet u fost dawn il-kwistjonijiet u koll niddiskutu il-possibilità li ikonna eh, għodda eh, Ewropea għat Issa fir rigward tal konfidenza fiduċja li għandu jkollhom iċ-ċittadini fil-muniti fil-munita tal-euro Naħseb li fil-fatt din hija l-offol tal-proposta tagħna. Iċ-ċittadin għandu jafda il-munita li kun qed juża. U ċittadini, per eżempju, meta jieħdu munita jew inkella karta tal-flus huma jridu jkunu ċerti li e, din hija munita ġenwina u tkun ġenwina sa mill-bidu meta tkun ħarġet mill-istituzzjoni istituzzjoni finanzjarja. X'inhu r-rwol tal-Banek Nazzjonali Ċentrali, Banek Ċentrali Nazzjonali, din għal darboħra hija għad diskrezzjoni tal-Istati membri. Xi Stati membri jafdaw ir wol tal-autentifikazzjoni l Banek Ċentrali Nazzjonali. Oħrajn jippreferu li jagħtu dan ir l lil ħaddieħor. Pereżempju fi Franza dawk li huma responsabbli għal l-autentifikazzjoni tal-muniti hija il-Moneda Pari. Dawn għandhom il-ċentru nazjonali għall-analizi tal-moniti u ma jipreferu li jamlu dan ek. Għal daqstant aħna nħossu li se inħalluha f'idejn l-istati membri minn mela ma nqogħdu nimponu li jkun hemm xi istituzzjoni oħra. Naħseb li dawn huma il-mistoqsijiet kollha li ġew eh, eh, mistoqsija jiena mhux ser noqgħod nidħol fid-dettall ta' dibattitu kif ġi suġġeri dan mhuwiex ix-xogħol tiegħi, però nirringrazzjakom tal-attenzjoni, grazzi. Grazzi tassew, grazzi tal-informazzjoni li tajtna. Jiena senna kelma li rapporter. Grazzi, Sinjura Presidenti, nixtieq niżgur il-kollegi kollha l-iktar dawk tal snd illi aħna sabbu miftuħa għal kull suġġerimenti raġonevoli jistaj kolkom. U għas-senjura. U eh, għas-senjura li staqsitni jekk aħna tlabniex l-opinjoni tal-Banek Nazzjonali, Iva, jiena tkellim mal-Bank Nazzjonali tal-Bulgarija, tkellimna wkoll ma' dak li huma involuti eh, u smajna l-opinjonijiet tal-banek kollha u naħseb illi isna dak kollu illi qalulna, Iva. Da kollox minna ħati għaj, grazzi. Għaja eh, pwis. Issa, laħħaqna ma l ħin nsabu għabel baxar minuti. Grazzi, il-kollegi. Issa, xennaddu għal-punt numru 8 li għadwar l izvilup tal-potenzjal tax-xol aħjar ngħidilkom l-iskadenzi rapport ta' qabel, għandek raġun. Mela, l-iskadenza l-emendi dwar il-moniti hija dik tal-10 ta' Mejju. Il-konsiderazzjoni tal-emendi l-ewwel ta' Ġunju. Il-vot fil-kumitat 22 ta' Ġunju u il-plenarja hija dik ta' Settembru. Dan huwa l-arranġament attwali. Allura nistgħu ngħaddu għal punt numru 8 fuq l-aġenda u għall-Edward Xikruna għall-posta opinjoni dwar l izvilup tal-potenzjal tax-xogħol ta' ekonomija sostenibli ġdida kjoġbok Edward. Grazzi, Signor President. Din hija opinjoni bbażata fuq abbozz ta' rapport li ġim ressaq lilna minnaħa tal-Kumitat tal-Impjiegi l-Affarijiet Soċjali. Dan jittratta l-potenzjal tax-xogħol ta' ekonomija sostenibbli ġdida Jina naħseb li l-punt tatlu ta' rapport innifsu jew kella la bozz ta' rapport Huma l-konklużjonijiet tal-Kunsil tal-istrateġija ġedda tal-Unjoni Ewropea li ovvjament għandha s-seba sfidi u l-lenin li għadik ta' tibdi fi klima l-enerġija nadifa, trasport sostenibli, l-konservazzjoni, l-saħħa pubblika fost l-oħrajn. Hemm ukoll l-impenn tal-Unjoni Ewropea li tipparteċipa fil-ġlieda internazzjonali kontra iż-żieda fit-tisħin globali. Dan jinkludi l-istudju tal-IPCC dwar it-tisħin globali. Umbat natu tifsira u kol ta' xinu ma' green jobs, postijiet ta' xol ekoloġiċi. U il kommissjoni f'dan ir-rapport tpoġġi ħafna enfasi fuq it-teknoloġija u tinjora xi attivitajiet oħrajn. Iżda minn l-oħra rapport jgħid li huwa jsegwi definizzjoni komprensiva tal-ILO. Din titratta mhux biss il-maniġer tal-iskart, il-kontroll ta' tniġġis u l-monitoraġġ tal-ambjent, għarsin ta' natura imma wkoll titratta kull ħaġa oħra illi twassala l effiċenza mhux biss tuża inqas enerġija ma twassal l aktar effiċenza f'sens ġenerali. Mbagħad ovvjament dan ir-rapport illi b'definizzjoni pal bħal din huwa diffiċli immens li wieħed jagħmel analiżi siwja tal-politika hemm punti tajbin dwar kwalità tal-postijiet tax-xogħol u l-gender mainstreaming. Iġu indirizzati wkoll il-kwistjonijiet ta' taħriġ u l-edukazzjoni u koll importanza ta' flessibilità fis-suq tax-xogħol fost l-oħrajn. Minnaħa tal-Kumitat Ekonomiku tagħna jiena sibt li aħjar nagħmlu aktar enfasi dwar l-aspetti ekonomiċi Imma anke xi ħaġa favur l-ambjent, ġifiri, aħna rridu nkunu konxi illi l-kriżi ekonomika globali waslet għal xiftit tal-majnar fl-użu tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-karbonju. Stadan dan ma jridx jostakola u jxekkel li l-istati membri illi u mamma jibqaw fej qegħdin u ma jkollhomx tnaqqis għaliex dan jista' jar narġu nsibuħ mawiċna meta e, l-ekonomija taġa terpilja. It-tieni punt huwa dak illi strateġija Ewropea ta' l-impjiegi trid konsidra wkoll l-effetti ekonomiċi ta' tibdil fi klima fuq is-swieq Ewropej tax-xogħol. Ukoll Irrid ikun hemm attivitajiet ekonomiċi li huma disinjati biex adattaw għal bidliet bħal dan. Fit-tielet suġġeriment jiena qed illi din il-kwistjoni ta' definizzjoni ta' green job ilna eh, ilhom jitrattaw għal ECD eh, u l-Eurostat għal dawn l-aħħar xar snin u għandhom linji gwida sviluppati dwar dan. Naħseb li ħna rridu nżommu ma' dik id-definizzjoni u Aħna irridu mmorru wkoll li lil minn dan u nirrikmandaw illi l-istati membri jibdew jiklassifikaw dawn il-postijiet tax-xogħol skont nejs code separata. Din hija tip ta' klassifikazzjoni li tiġi użata mill-Eurostat. Dawn il-green jobs jinsabu mifruxa ħafna setturi jekk aħna ma narawx li huma u niklassifikawhom taħt klassifikazzjoni industrijali li tkun eh, ikolla nejs kod separata, aħna mux għankun nafudwar xiex għedin nitkelmu, aħna rdu nkejluhom, naraw xtib ta' progress għamilna u jista' jkollna nijiet kwantifikabli. Jina naqbel ukoll illi il-postijiet ta' xogħol ekoloġiċi mhumiex dawk biss li huma l-aktar xjentifiċi imma jistgħu jkunu disponibbli għal ħaddiema babil ta' anqas għalhekk sensiela sija ta' biltajiet fil-Kommissjoni trid toqgħod attenta illi tinkludi l-gruppi vulnerabbli wkoll f'programm bħal dan. Jina u qed nitlob għal eh, fondi suffiċenti biex ngħixu lill SMEs jersqu aktar lejn politika ekoloġika, irdu kol nħejju framework li fassal kif il-gvernijiet il-minħaddem u l-ħaddim u ma ser jadattaw għal-bidliet pal-dawn. Jiena sħaqt fl-axħar dwar din il-kwistjoni ta' definizjoni wet illi minkejja illi aħna nistaw nfsruha kif irridu, aħna neħtieżu din il-klassifikazzjoni. Urdu namlu distinzjoni bej eh, attivitajiet ta' trattament tal likel tal-ilma, il-riċiklaġġ, il-kontroll ta' tniġġis, il-ħarsin tan-natura, il-produzzjoni ta' tamir ta' enerġija rinnovabbli, il-produzzjoni ta' servizzi. Biex bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu differenza bejn waħda u oħra fiħdan dan il-pjan. Dak kollu li kelli xi ngħid. Grazzi tassew. Filip. Dan il-pajis għadu tajjeb u nasib li ser nibqaw aħna. Jek aħna ser inkomplu għaddejnek mux ħajkun għaw bizzejet deputati eh, li ser ikunu bżedda pota tibġa għanna nilabu l-karti, jekk għanna nkunu erba nistgħu nibdaw nilabu l-karti. Jiena jġobni l-fatt li inti sħat dwar il-fatt li dan mhux biss dwar enerġija rinnovabbli. Inti wkoll tkellim dwar il-fatt li dan mhuwiex biss għal dawk li gradwaw mill-università. Infatti ħafna mill-green jobs u mal għal dawn it-tip ta' nies. Iżda eżempju, jekk għandna naħsbu dwar is-setturi tal-kostruzzjoni, tal-mobilità, tal-enerġija u tal-iker u l-agrikoltura, jekk aħna dawn nagħmluhom aktar ekoloġiċi, il-maġġoranza tal-postijiet tas xogħol ser ikunu postijiet tas xogħol li jeħtiġilhom anqas kwalifiki, Waħna aħna dan neħtiġuh, dan huwa punt importanti ħafna. Nixtieq nitkellem dwar xi punti oħra. Jina naħseb illi jittonni li rritu konna huwa dak ta' opportunità ġifiri din il-bidla ekoloġika hija opportunità l-Ewropa. Għal-inqas minn żewġ naħat l-ewwel ħaġa din tista' tagħmel l-ekonomija u soċjetajiet tagħna aktar reżistenti fil-kuntest mhux biss ta' tibdil fil-klima, ma anke tal-iskarsità tar-riżorsi. Irridu nsaħħu l-ekonomija tagħna raw ġara l-ġimgħa l-oħra bil-vulkani li laqatna. Jina naħseb laqatna żejjed. Rajna kif eh, il sokiet fuq il-prezzijiet ta' zejt jista' jaffetwana jew le. Nasib dan aspetti ridu nisqu fuq. mbagħad hemm aspetti ieħor. Jekk l-Ewropa tista' tmexxi eh, tkun fil-qċata ta' din it-trasformazzjoni, naħseb li din hija opportunità kompetittiva wkoll. Naħseb li dan huwa mod tajjeb kif aħna nistgħu narġaw inkunu fil-quċċata. Jekk aħna ma nimxux lejn din direzzjoni mela allura aħna nitilfu l-opportunità u nispiċċaw insegwu flok immexxu. Din mhux pożizzjoni sabi ħafna li qed ikun fiha. Tieni ħaġa, naħseb li meta naraw kif jaħdem il-mudell ta' innovazzjoni fl-Ewropa aħna rridu nirrikonoxxu il-fatt illi il-miri ta' ambizzjoni jinfluenza wkoll il-veloċità ta' trasformazzjoni u għalhekk ma rridux noqogħdu niddejqu biex nagħmlu eh, miri pereżempju fl-effiċenza ta' risorsi u tal-karbonju. Dan irid postu hawnhekk. It-telet ħaġa jina nemmen li jekk dan il-komitat ma jisħax dwar l-importanza ta' tassazzjoni biex imexxi l-investimenti u jipremja aġir tajjeb u jipenalizza aġir mhux tajjeb, Aħna ma nfallu hekk għaliex dan huwa l-kompitu tal-kumitat tagħna tafu dwar dan id-dibattitu dwar l-enerġija u taxxi fuq ir-riżorsi dawn huma taxxi li jisparixxu wara żmien. Iżda dawn huma jridu jwaslu għat trasformazzjoni rridu jiffinanzjaw trasformazzjoni. Allora rridu nitkellmu dwar dan ukoll jekk aħna rridu naġlu trasformazzjoni. L-aħħar ħaġa sta mhux linqas l-importanza tal-kwalità tal-postijiet tax-xogħol. Dan huwa fih dan kuntest tal-Unjoni Ewropea 2020 dan huwa dwar il-kwantità tal-postijiet tax-xogħol ovvjament. Kulħadd irid inqas il-qatt, iżda jekk dan inti semmejt il-pala persona li faslet il-rapport. Inti jett li aħna rdu ninkoraġġixxu jew nappoġġu il-fokus fuq il-kwalità tal-postijiet tax-xogħol. Irridu jkunu postijiet tax-xogħol kwalifikati. U għalhekk aħna se nippruvaw nikkontribwixxu kemm jista' jkun u mhux ser noqogħdu nżidu ħafna kliem biex mbagħad ħadd ma jispiċċa ma jaqrax id-dokument. Skużawni niqbist fin-nofs hawnhekk. Jien naħsibtek illi ser jinnexxilek eh, tippronunċa iddaħħal dan il-vulkan fin-nofs. Ekk jażbul kellimni mess. Ewwel ħaġa. Jiena għandi punta kritika. Jiena si xaġa mhix sabiħa illi minkejja li aħna qegħdin nitkellmu dwar dan is sujġet il-possibilità ta' xogħol ta' ekonomija sostenibbli, għawn ftit persuni hawnhekk jassistu għal dan id-dibattitu. Jiena nixtieq nirringrazzja l-kollega tagħna l-Onorevoli Xikluna rapport tiegħu, jiena naħseb illi l-opinjoni tiegħu mixja f'direzzjoni tajba. Jiena napoġġa iżda għandi xi kummenti. Aħna rridu nikkonsidraw is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali. Fil-Ġermanja il-popolazzjoni qiegħda tixjieħ u jiena naħseb li s-servizzi soċjali huma importanti kif qal il-kollega Sur Lambert, aħna rridu nisfu dwar il-fatt li dan mhuwiex biss dwar postijiet ta' xogħol ta' kwantità merdu niżguraw il-kwalità wkoll. Dis-sena għandna s-sena tal-Unjoni Ewropea kontra il-faqar u l-esklużjoni u din idu nitrattawa fiħdan il-politika soċjali kif ukoll dik ekonomika. M'interazzjoni bejn il-politika soċjali u ekonomika. U għalhekk mill-punt di vista ekonomiku aħna rridu niżviluppaw u noħol u postijiet tax-xogħol li ħarsu lin-nies mill-faqar u jtijom livell ta' għajxin deċenti u forsi dan jista jiddaħħal fl-opinjoni. Jista jkonna wkoll forsi xi referenza għall istqarrija tal-ILO dwar ix-xogħol deċenti. Diġà semmiet l-ILO frabta mal Green Jobs u forsi nistgħu nżidu xi referenza fil-programm frabta ma' xogħol deċenti. Dawn huma l-kummenti tiegħi, grazzi. Grazzi, l'onorevole onorevoli Saja. Grazzi. Grazzi l-rapporter. Għandi xi punti li nixtieq nqajjem. L-ewwel ħaġa, id-definizzjoni ta' ekonomija sostenibbli. huwa diffiċli li nsibu definizzjoni komuni kif intqal. Aħna użajna definizzjoni mifrusa fir-rapport li għadik tal-ILO. Huwa diffiċli nqablu l-istatistika per eżempju. Jekk aħna ma nkunux nafus qed ngħidu meta nitkellmu dwar ekonomija sostenibbli u nkella impjiegi sostenibbli. Jien nista' ngħid li aħna nistgħu nsibu postijiet tax-xogħol sostenibbli f'kull settur tal-ekonomija fejn hemm xi ħaġa li tirrappreżenta kontribuzzjoni għall ekonomija sostenibbli, pereżempju fl-enerġija. Hawnhekk hemm opportunità li hawnhekk hawn opportunità li aħna nifrankaw l-enerġija jekk aħna ma nġorrux dawn l-ammonti ta' karti li nġorru magħna ukoll vjaġġara Strasberg li aħna jkollna nagħmlu. Apparti definizzjoni. Jiena nittama li aħna nkunu nistgħu najmu l-importanza ta' tassazzjoni u l-politika ta' appoġġ biex jinħolqu dawn il-postijiet tax-xogħol. Din mhix ħaġa pożittiva biss. Aħna issa għanna riżultati minnaħat ta' riċerka fi Spanja fost l-oħrajn. Riżultati li juru illi l-politika ta' appost tista' tostakola s-situazzjoni, tista' xekkel s-situazzjoni fis-suq ta' xogħol. U tista' tibbat il-messaġġ żbaljat jekk wieħed ma joqgħodx attent. Forsi jkun punt tajjeb illi tkun idea tajba li nqajmu dan il-punt u il-problem li jistgħu jiġu kkawżati minn dan. Il-punt li jmiss li jiena nixtieq għajem huwa dak dwar l-idea illi jinħolqu dawn il-postijiet tas-sol mhux tajbin fejn il-kondizzjonijiet tas-sol ma jkunux tajbin, is-salarju ma jkunx soli. Aħna rridu nżommu f'moħħna illi fl-istati membri kollha tagħna aħna m'għandniex l-istess suq ta' xogħol f'pajjiżi Skandinavi u dawk Nordiċi. Spiss huwa diffiċli li wieħed jara kif jista' joħloq postijiet tax-xogħol sostenibbli għaliex il-postijiet tax-xogħol li jiġu maħluqa eh, ħafna drabi jkollhom kondizzjonijiet eh, żiena. Eh, U għalek aħna irridu nżommu f'moħna illi ħafna swieq ta' xogħol jaħdmu dan il-mod ukoll. Grazzi. Grazzi tassew. Ek jożbok Edward. Insomma, jina nista nżid illi jina naħseb illi din l-opinjoni. Nesċila la daħal kważi kollox, naħseb li għamil bieċa xogħol tajba u dan huwa għafas tajja biex għana nżidu aktar dettal fil-punti li inti diġa qajjemt. Iva, jien minix zgurek dan wix relevanti jew le. L-ewwel darba li kont qed nikteb l-opinjoni jiena ġejt faċċat situazzjoni fejn ingħatajt deadline biex nagħti l-opinjoni tiegħi qabel ma publikat ir-rapport. U jiena kelli nistaqsi għall-inqas ġurnata biex nara rapport. Jena nilqa suġġerimenti ta' sew li tajtuni u jena zgur nistgħu nfaslu xi emendi li jena naqbel magħhom. Jena naqbel li titlu huwa xiftit ambizzjuż. Huwa lek wieħed irid ikollu rapport komprensiv Jiena naħseb li rapport innifsu li fuq huja bbażata l-opinjoni ħa xi aspetti u jiena żammejt fil-qosor u kull opinjoni li smajt illum ser jitpoġġew fil-qosor ukoll jiġu miżjuda mal-opinjoni. Grazzi tassew. Il-kalendarju illi għanna unek għal din l-opinjoni hija l-isk kadenza l-emendi għal-5 ta' Mejju, il-konsiderazzjoni ta' l-emendi 2 ta' Ġunju, il-vot fil-Kumitat 22 ta' Ġunju. Umbad, din tiġi votata fil-Kumitat Ewlieni dak ta' l impiegi fl-14 ta' Lulju. Jina naħseb li dak kien l-aħħar punt fuq l-agenda tal-lum nittama li ma tlifċej le mi suppost nishtiq infakkarkom illi hemm xi bidliet fuq l-aġenda mill-abbozz oriġinali mhux minn dik illi ħadtu llum fil-bidu tal-laqa. Għada long term sustainability of public finances ma tinsabx hemmhekk u l-mistoqsija orali għall-Kummissjoni dwar Broad Economic Policy Guidelines u Economic Governance ser tkun hemmhekk għal votazzjoni.